Well, welcome to everybody. If you can sit, take the... Jek joġobkom ħudu postkom, wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd, inkunu nistgħu nibdow mal-ewwel mela laqgħa tagħna se nkompli bit-Taljan jekk tippermettuli. Allura jekk tridu forsi tilbsu l-headsets, il-earphones, forsi aħjar xi nitkellem bit-Taljan. Nilqakom hawnhekk għal din il-laqgħa tagħna mod partikolari l imstednin tagħna u l-kollegi deputati bħali nasib is-sessjoni ta' wara l-offsinar hija opportunità ta' deb għalina l-koll illi tista' tkun strateġija fejn nistgħu naħdmu bħala Kumitat tal-Kultura fix-xhur li ġejjin u naqsmuha wkoll nittama mal-Kommissjoni kif ukoll mal-Presidenza tissa ċfeta l-Latvja u dik tal-Lussemburgu, dik futura. Għax wara kollox dan huwa suġġett illi huwa dejjimi, ma nista' nispeċċaw nitkellmu illum fuq dan is-suġġett imma nagħtu segwitu wkoll il-ħidma tagħna fil-futur. Nixtieq ngħid mal-ewwel illi s-suġġett tal-iskejjel innovattivi u eh, ta' talim fil-epoka digitali dan il-workshop ġi eh, organizzat mal eh, l-Istitut B u nishtiq nirringrazzja l Anna Marija u dawk kollha illi u segretarjatu koll ovvjament tal-ħidma tagħhom dan is-seminar dan il-workshop ġi wara proposta minn naħa tagħna mill-gruppi politiċi kollha għax aħna nawsbu li dan huwa suġġett strateġiku Pala punta tluq nistaw najdu il-teknoloġija u l-ambjent digitali, ġifir mux biss il-teknoloġija ma l-ambjent stess, il-kamp ta' applikazzjoni, u ma rivoluzzjoni kbira u kol fil-qasam ta' talim tal-edukazzjoni u jgħatu eh, potatura li talmu l-edukazzjoni. Imma anki fil-bini stess tal-creative knowledge, ġifiri l-arfin kreativ eh, qasam tal-edukazzjoni dan jfisser eh, bidla pedagoġika bidla u koll fl-organizzazzjoni tal-iskejjel, għet nitkellem u fuq il-klassijiet, per kif u fir fil-relazzjoni tlijem bejn l-studenti u il-għallima u anki l-għallima u l-studenti għandhom bżon jaraw l-Europa iktar proattiva, iktar rib permezz tal-politiki tagħha biex noħolqu l-aħjar kondizzjonijiet biex hekk nħaffu l-pass u nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Xi osservaturi jaħsbu illi dinja tal-edukazzjoni tal-Ewropa eh, baqa' ma nbidilx meta qabel ma din ir-rivoluzzjoni hemm xi ċifri u ovvjament din hija biss introduzzjoni qasira minn naħa tiegħi ma' 75% tal-istudenti l fl-Ewropa għandhom eh, għalli ma illi m'għandhomx eh, ħiliet diġitali. Din hija rata għalja ħafna u minn 50% ta' 70% nitkellem fuq l-iskejja tal-primarja m'għandhomx lajt tamir neċessarju laqas l-aċċess għat teknoloġiji diġitali u qatt ma kellhom esperjenza tal-lob diġitali jew tal-kodba digitali u l-ċifra l-oħra hija 70% tal-istudenti Ewropej anki jekk nativi diġitalment imma m'għandhomx ħili diġitali effettivi fuq talim. Dan qed ngħidu għax ximdaqiet għanna l-impressjoni illi għed avanzajna ħafna ma' bżon in nifmu illi hemm diversità kbira fl-Unjoni Ewropea għalhekk l-istudenti tagħna għandhom bżonn ta' port sistematiku mill-għalliema, mill-familji u anki mill-politiki tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. l-antana pala dawk illi faslu l-politiki pala parlament u għal identifikaw l-osma sediċi biex jek ikun hemm l-aħjar kundizzjonijiet biex ikun nistgħu ikonna dawn l iskejje li jkunu konnessi e, ma jkunx hemm din l-qasma e, diġitali u ek nipromovu il-riċerka, l-innovazzjoni, anki e, l-Horizon u koll l emżon investu fija biex nkunu nafu kif il-proċessi ta' talim u ta' edukazzjoni ma' kollha marbuti ma' xulxin. Għadna bżon naħdmu wkoll biex nifmu li mumma l-metodoloġija ta' talim u ta' edukazzjoni fil-skejjel li nistaw jiġu wkoll appoġġati mix-xejriet attwali teknoloġiċi. Kif dawn it-teknoloġiji Eh, huma applikati fil-livelli differenti fil-kontest akademiku. Dan huwa l-qafas nixtiequ nitkellmu issa fuq il-workshop u dan huwa suġġett li għandu xaqsam mod dirett mal-studenti kif nistgħu nipromuovu ambjent diġitali u eh, ugwaljanza ta' parità bejn kulħadd u għalhekk waħda mill-mistoqsijiet, pereżempju li nistgħu ngħidu għaliex ma naħsbux fuq li student. ġifieri l-istudenti b'aċċess elettroniku u dan ħareġ din idea ħareġ mill-Youth Forum u għalhekk din hija sfida fil-qasam tal-edukazzjoni, sfida wkoll ta' innovazzjoni ħanna staqsam ma' teknoloġiji u eh, metodoloġija pedagoġika, Iġifieri talim kif ukoll il-qasam industrijali ħabba l-kontenut tal-kurrikulum. U għalhekk aħna xtaqra nippromovu din inizjattiva u nixtieq nirringrazzja id dc Connect DGH nixtieq nirringrazzja wkoll hawnhekk żewġ persuni responsabbli id-direttur Safonier u l-inġinier Roberto Viola, l-viċi direttur tal-DG Connect, għax għalina dan huwa messaġġ ukoll onestament kif qalu l-Kummissarju wkoll il-Komitat Kultura Edukazzjoni jixtieq jgħin dan il-proċess sinerġiku bejn iż-żewġ DGs importanti u l-żewġ kummissarji għax hekk nagħtu futur mhux biss l-orjentazzjoni lejn it-teknoloġija u l-innovazzjoni teknoloġika, imma nkun nistgħu insaħħu l-appoġġ għal politiki favur l-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea u għalhekk se konna żewġ kellima u mal-ewwel se nintroduċijom e, għawnu l-panel tal-esperti tagħna u se nibda mill-ewwel espert nixtieq il-professoressa Kirsti Long, il iva, professoressa Kirsti Lonka, Università ta' Helsinki U mbagħad se jitkellem il-professur Vincent Cho tal-Boston College. Iġifieri ġi mill-Istati Uniti u nirgazzaw it-tnejn tal edin Mana. magħna. mbagħad se jkollna is-Sinjura Arti Holla, Segretarju Ġenerali tal ezoa ħdejn edha ħdejn il-professur Cho, u mbagħad għandna il-professur Hubner li ġi mill Integrated and Telecom Related Applications, Umbat il-professur dottur Giovanni Bondi li huwa president tal-European School Net illi jorbot 30.000 eh, Scale fl-Europa illi se jkellimna fuq xi proġett kreattiv tal-Classroom Lab. Naħseb illi issa nafu illi għanna forse dispozizjoni tagħna xi sijaw nofs iva dispożizzjoni tagħna. Anzi, satejn u nofs u ħsibna li ngħaddu l-kelma li żewġ kellima ewlenin li se jibdew u allokajnijom 15 minuta u mbagħad wara id-diskorsi tagħhom ikkonna l-ewwel round table li ħanajdu lek mistoqsijiet mill-udjenza u mbagħad ikonna żewġ kelliem oħra u mbagħad sessjoni oħra ta' mistoqsijiet u weġibiet. U wara qabel ma ngħaddi l-kelma lill kollegi xtaqna bl-appoġġ ukoll tal-DG Com ikonna xi ħaġa li twassal għall parteċipazzjoni u se naddu fuq l-screen xi mistoqsijiet li ġew mis-social network ħadna x-xiftit li kienu forsi l-iktar popolari u dawn se jistidu mal-mistoqsijiet ta'kom. Nadi il-kelma minnu fi l-professur Lonka. U hemm xi slides ukoll li nistgħu narawhom flimkien. Madam, Monsieur, ladies and gentlemen. Signori, wara nofsnar tajp il-kulħat. Pjaċir għalija u nur u koll li għadawnek fostkom u nittama li nkunu nistaw nikontribixxi għal din il komunita Ewropea permezz ta' dan id-diskors xkej kemm minna ħatjar. Għallu li biex nitkellem fuq l-iskejl edukazzjoni fl-epoka diġitali, ma nafx kollox ovvjament fuq l-Unjoni Ewropea u għalhekk se nitkellem ukoll fuq il-każ fil-Finlandja. U naraw ukoll nħarsu lejn il-futur għax nix eh, data xjentifika fuq kollox ovvjament, ma dan huwa eh, diskors huwa bbażat fuq ir-riċerka. Mela l-ewwel net għanna xiftit problemi li nintaqaw maħħom il-kol, ġifiri fuq per eżempju l-ħiliet tal-21 seklu u l klax eh, li hemm bejn ġenerazzjonijiet fl-era digitali, Hemm ħaġa li ħarġet mill-kummenti fuq l-impenn ta' l-iskola u l-SEL, Social Emotional Skills. Hemm din l-idea l-studenti qegħdin qudiem computer u ma jagħmlux eżerċizzju per eżempju xi tħassib fuq in-nuqqas tas saħħa. Maħna fil-Finlandja nitkellmu ħafna u nħeġġu l-istudenti jagħmlu ħafna artiġanat, eh, ġinnastika u hekk. U għalhekk sports, mużika, arti, u għalhekk mbagħad nixtieq nurikom ukoll video għax huwa diffiċli illi wieħed jitkellem fuq xi ħaġa li jekk ma narawiex u għalhekk se nurikom ukoll video. Naħseb il-problema u l-inja miex il-teknoloġija imma impenn dejjem eh, jonqos dan huwa suġġett fil-skola primarja u il-burnout tal-iskejjel ukoll hija xi ħaġa li nistgħu naraw anke fil-Finlandja. Imma kif nistgħu eh, taraw ukoll l-ambjent kulturali tip ta' rutin li għandhom in-nies u kif hemm dawn il-kulturi fejn aħna gbirna bihom u fuq ix-xelluk u mbagħad fuq il-lemin il-kulturi li huma e, partecipazzjoni soċjo digitali tipika ta' ġenerazzjoni żagħżugħa. U jekk nibdew noħolqu kulturi bħal dawn wara l-iskola wara 12-il sena, ta' kultura tal-baby boomers forsi jkun diffiċli nipromovu t-teknoloġija fl-Ewropa. Għalhekk dak li għandna bżonn huwa ċittadini li għandhom innovazzjoni soċjo digitali li jistgħu jsolvu l-affarijiet fit-teams u għalhekk għandna bżonn inbidlu l-spazji eh, fiżiċi għax jekk le eh, mhux se jaqbdu jitfit mal-attivitajiet tagħna Għedin nitkellmu fuq prassi ta' arfin, għax forsi jiena għandi xi eh, prattika, per eżempju, namel twiti. Ma jiena minnix online hawnhekk ma nistax nagħmel tweet u għalhekk mhijiex iktar prassi personali ma nistax naqsam da kollu mal-kollegi tijaj fil-Finlandja u x'imkien iħorru għalhekk anke rutin soċjali u istituzjonali wkoll jistgħu jistaw milli nkunu kreattivi kif għadd dejjem qed jonqos l-impens fl-iskejjel drastikament u il-riċerka tal-kollega tjuri illi l out fl-iskola sekondarja tista' wkoll tantiċipa burnt-out fuq it-triq fuq il-qasam tax-xogħol 20 sena wara. U għalhekk aħna qed naljanaw iż-żgħażagħ tagħna bil-prassi tagħna, prassi antiki fl-iskejjel tagħna fil-Finlandja qegħdin namlu studju għal 21 seklu illi qed tiġi implementat fl-iskejjel, ġifiri eh, ħiliet biex wieħed jaħseb u jitgħallem kompetenzi kulturali aħna għandna kultura omogenja ħafna, hemm bżonn li nitalmu minn pajjiżi oħra, ħiliet ta' komunikazzjoni, l-espressjoni tagħna kif nisprimu ruħna, nieħdu ħsieb li nanfusna pereżempju l-ħiliet li għandna bżonn ta' kuljum li nkunu nistaw mux biss naqraw imma naqraw u koll għamlet ġodda per eżempju tal-medja tal-mezz ta' xandir kompetenzi fl-ICT u koll jieġi wara għax l-ewwel wieħed irid ikun jaf lan u mbagħad kif wieħed jista' jilħaq dan lan. Mbagħad hemm il-ħiliet tal-ħajja tax-xogħol. Dan huwa importanti ħafna kif inni wkoll imprenditorija jekk wieħed irid joħloq um, ġit u għalhekk dan huwa il-baż din hija l-bażi għal National Core Curriculum għal 2016. U għalhekk din it-tip ta' kultura ġiet maħluqa blajnuna tal-baby boomers u ġenerazzjoni tiegħi Generation X. U ir-radju suppost kellu jeqret il-qari, il-televiżjoni il suppost jina stirt passiva minħabba televizjon mhux suppost qiegħda hawnhekk nagħti diskors, ma dak li huwa interessanti huwa li teknoloġija dejjem qed tikber u dan ifisser illi t-tifla kbira tiegħi diġà hija l-Generation Y eh, twilda f'wieħed to design u kellha kameras digitali DVDs, imma t-tifla żgħira ta' design diġà hija digital native u għandhom eh, l-alfabet missum bdew mill-litra O mhux XYZ. U għalhekk dawn il-digital natives ikunu multitasking jagħmlu ħafna affarijiet f'daqqa. Jien qed ngħid wieħed jista' jaqbes minn ħaġa l-oħra, ma wieħed ma jistax jagħmel ħafna affarijiet f'daqqa. U it-tfal ħobbu l gaming il-chat u għandhom ħafna networking soċjali dejjem online u huma dipendenti ħafna fuq dawn dan it-tamir diġitali online. Meta jmorru l-iskejjel ikunu eh, morru morru l-iskola jkunu offline, jiġifieri għal seba' sigħat. Isom qasmu l-Atlantiku u għallulhom ma tistgħux tkunu online. U għalhekk qegħdin nitkellmu fuq rivoluzzjoni soċjo-diġitali din is-sistema ta' ta' fejn hemm interazzjoni mal-informazzjoni. U għalhekk se jkun hemm ħafna applikazzjonijiet li jislu fil-ħajja ta' kuljum ta' żgħażagħ tagħna din nitkellmu iktar fuq il-parteċipazzjoni soċjo diġitali mhux tant fuq teknoloġija soċjo-digitali, ġifieri nitkellmu fuq kunċetti emerġenti ġodda illi għandhom prassi parteċipatorja eh, soċjo l-SDP. Naħseb dan it-terminu forsi huwa iktar fokat meta nitkellmu ukoll il-prassi soċjali tagħna u kif nistgħu jkollna interazzjoni. Allura issa fl-Akademija tal-Finlandja qegħdin naraw jekk tassew hemmx digital natives fil-Finlandja. U huwa rar li wieħed ikollu użu avanzata teknoloġija għax dawn Eh, ma jafux xed jiġri f-computer, ma jafux jagħmlu kodiċi, ma għandhom użu bażiku ta' teknoloġija mhumiex qed joħolqu xi ħiliet eh, komplikati. Aħna eh, segwejna dawn il-tfal sal-grade 8 u kena per esempio 66% li kienu parteċipanti bażiċi u mbagħad 23% gaming għamlu xi blogging jew videos ukoll u ma tanna kważi l-istess riżultat mill-skejjel sekondarji u għadin insegwhom issa fejn hemm id-differenza ta' bejnietom li huma l-istudenti li għandhom dawn il-ħiliet li eh, jħobbu uh, l-iskola jew forsi uh, sejrin tajab ħafna l-iskola mistoqsija retorika forsi għal xuħut minn dawn il-parteċipanti kreativi li għandhom l-iktar eh, ħiliet teknoloġiċi u jużawhom għandhom grades għandhom eh, riżultati iktar eh, baxxi per eżempju fil-matematika u fl-Ingliż. U l-benessri akademiku tagħhom ma kienx daqshekk oli kienu iktar ċiniċi anki mill-età ta' 12 sena u l-parteċipanti kreativi Eh, kienu dak li għajjow l-isjed. Wieħed jista' jgħid dawn affarijiet eh, negattivi ehm, huma maħluqin minħabba teknoloġija maħna għaljanajna dawk l-istudenti li iktar kellhom il-potenzjal li jagħtu valur miżjut lill-Ewropa. U allura din il-qasma li hemm din il-firda li hemm bejn digital natives u l-prassi tal-iskejjer hemm ħafna użu flessibilità ta' digi media, multitasking, l-istrumenti intellettwali u mbagħad hemm pereżempju tam qablin mal mal-karta u mal-lapes, mal-performance individwali. Qegħdin nitkellmu fuq il-ħolqien tal-arfin permezz ta' prassi fejn wieħed jista' eh, jitgħallem u juża t-teknoloġiji f'daqqa. Mhux kontrasta, mhux kontrast. Issa dan huwa slide abbażi ta' riċerka ta' kollega fejn qed ngħidu illi 50%, 4%, 5%, 15% u 26% dawn huma kollha impenn eh, burnt out, ċiniċiżmu u sentimenti ta' inadekwatezza. Issa nitkellmu fuq it-tamil eh, talim li huwa wieħed emozjonali għandna bżonn eh, nalmu l-tfal kif jistgħu jesprimu ruhom, kif jistgħu jisimgħu lin-nies it-tip ta' ħiliet li għandhom bżonn ġo grupp kif jistgħu jisolvu problemi, jġestixxu il-ħidma tagħhom dawn il-ħiliet kollha hemm bżonn niġbruhom il-parteċipazzjoni diġitali u dik soċjali. U dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk, dak li qegħdin nagħmlu għall-ambjent tagħna, għall liema tal-futur, qegħdin nibnu pereżempju fejn l liema kollha tipparteċipaw uh, workshops anime jew tal-animazzjoni qed jagħmlu affarijiet eh, bidejhom mhux biss ġifieri qegħdin wara computer jew qudiem computer pjuttost eh, qed uh, naraw ukoll li fl-Istati Uniti hemm 50% tal-gradwati illi qed jfaċċaw problemi mhux qed mhux qed jitalmu dawn il-ħiliet li għandhom bżonn fil-ħajja tax-xogħol tagħhom. U valutazzjoni hija importanti ħafna għax jekk rridu talim ta' veru għanna bżon ta' valutazzjoni. Fil-Finlandja din nizvilpaw il-mazzek tana web-based design u nittamaw illi l-affarijiet isiru iktar autentiċi nkunu nistgħu inbidlu bekk is-sistema edukattiva tagħna u għalhekk għandna bżonn konna modelli pedagogiċi ġodda biex nkunu nistgħu nifavorixxu dan l-ambjent u għalhekk hemm xi prassi innovattivi mimlijin potenzjal, l-engaging learning environments, li huma kollu talim għabbasi ta' investigazzjoni problemi, każijiet fenomeni, għandi background eh, mediku u importanti għax hemm eh, ħafna informazzjoni hemm bżonn li jkun hemm teħita deċiżjoni eh, kliniku flipped classroom m'għandniex il-ħin biex nitlu fid-dettall imma għandna bżonn illi it tfal ikunu jistaw ikunu jafu li mill-problema mbagħad isoppovaw isolvuha permezz ta' gaming, permezz ta' lob u nurikom issa video għax huwa diffiċli ħafna eh, li wieħed jagħtik stampa dan huwa flolu fil-tramontana tal-Finlandja jekk tistgħu uh, eh, tejnu xift tajnuni xiftit għanna link u għanna video fl-axar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 watch it from YouTube and uh, but I, in the end I want to say it's imperative to develop Tistaw taraw dan il-video minn YouTube u importanti illi aħna niżviluppaw it-taħriġ għalla li ma aħna għanna l professor Xol ħajtkellem iktar fuq it-tmexxija u fuq it-taħriġ iżda l-idea tagħna ilja illi eh, ikonna iktar talim tal-pedagoġija. Ringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi, interessanti ħafna din il-prezentazzjoni. Ninsab ċerta li ħajkun ħafna kommenti fuq din il-prezentazzjoni. Sa nistieden il-professur Cho. Sabiex jitkellem. afternoon. Good Wara snar tajjeb jiena jisimni Vincent Cho u ġej mill-kulleġġ ta' Boston. Nixtieq ningrazzja l-kollega ta' dan il-video minħabba li jfakkarni għalfejn jiena qed nagħmel dan ix-xogħol minħabba li jiena inħobb l-iskola u nixtieq li l-iskola jkun posta ċitant għalek ħafna minnkom qegħdin hawnhekk illum. Jiena nishtiq li fil-fatt nġerkom taħsmu daqsxejn fuq il-problemi tal-ġejjini li għandu xaqsmu teknoloġija u naturalment għandi ċertu idejat nixtieq nippreżentalkom naħseb din opportunità tajba sabiex nitkellmu u diskutu dan kollu flimkien. Jiena nitkellem fuq tliet tipi differenti ta' teknoloġija, iżda qabel ma ngħaddi sabiex nitkellmu fuq dan il punt nixtieq li nħeġġeġkom tagħmlu esperiment u taħsbu fuq l-1991. It-tifla tal-kollega tiegħi, tifla tiegħi wkoll kienet eh, imwilda f'din is-sena u forsi ftit minnkom kelkom it-tfal ukoll fis-sena 1991 kieku kontu titħlu f'ħanu ta' teknoloġija hekk kontu taraw kontu taraw computers kbar, floppy disks, um, apparat li rekordi l-kazett, telefons, dal l-affarijiet kollha issa huma Parat wieħed li nġorruh kullimkien magħna fil-bwiet tagħna u fil-basktijiet tagħna. Fil-fatt jekk inti tagħti kompjuter antik lil xi tifal jew tifla tal-lum il-ġurnata tistgħu taraw x'tib ta' frustrazzjoni u ma jgħaddu minna. Allura aħna nsaqsu ruħna nfusna jekk l-iskola ħadd inbidel, x'se jiġri jekk it-tifel u t-tifla jiena nibatom l fl-1991 it-tifel u tifla ħajkun jaffi għandu jpoġġi kif iġibruħu. Din l-idea tal-evoluzzjoni digitali mhijiex mistoqsija waħda weħda jiena għawek qed nitratta bħala tlet mistoqsijiet differenti. Qed nitkellmu fuq skont li ma ta' teknoloġija aħna qegħdin nitkellmu dwarha. L-ewwel nett għandna l-ewwel level ġifiri il rivoluzzjoni l bidla fiħdan il-qassam tal-komunikazzjoni ħana nafu li it-talim online u l-internet ijat jibwassal għal affarijiet ġodda. Issa t-tini element, il-materjal, xinu l-apparat li għanna fidejn l-allima u l-studenti, l-apparat mobile u l computer su t-tilet ħaġa, l-allima, l-allima xjafu fuq l-studenti u fuq x-teknoloġija għandhom l-allima fidejn ħalli jkunu jistaw jgħinu l-studenti. Dawn it-tlet livelli differenti ta' bidla fil-fatt jorbtu ma' tip ta' teknoloġija focus li aħna nistgħu nużaw. Mela, l-ewwel tip ta' teknoloġija għandna r-riżorsi edukattivi miftuħa l-OERs, ġifiri li konna kollox għad dispożizzjoni ta' kulħadd blaħlas u kulħadd ikollu aċċess għal din l-informazzjoni ġifiri kodba, lezzjonijiet anka videos. U anke jekk inti tgħix f'żona illi eh, hija daqsxejn imwarba jew forsi għandek tfal jew xi restrizzjonijiet oħrajn, tista' xorta waħda jkollok aċċess għal dan it-tagħlim online. Xi ftit eżempji huma il-MOOCs, il-Massive Open Online Courses, ħafna korsijiet oħrajn online, borsa diskussjonijiet u l-Ewropa vera għamlet pass importanti l-qoddim u ħafna progress ħalli naraw dan it-tip ta' kursijiet huma disponibilità ta' kulħadd online. Iżda jiena nixtieq nitkellem fuq tipi oħrajn ta' riżorsi miftuħa online. Għawek tistaw taraw kif student lum jibda jipprova jifittex informazzjoni tissaqsi permezz ta' tweet jew inkella tfittex xi ħaġa online u tista' ssib rekomandazzjonijiet pereżempju ta' għal-ristoranti zdaħna fl-edukazzjoni għadna m'aħniex qegħdin namlu dan bil-mod ta' kif aħna nużaw l-internet web 2.0 issa l-mod ta' kif nużaw dawn ir-riżorsi iġeluna nsaqsulu nfusna lura dawn il-mezzi teknoloġiċi, meta ħajkunu verament meħtieġa l-istudent, għalfejn u meta l-istudent ħajkun rrid ikun online jub sabiex ikompli jitgħallem. U kif ħa nistaw nalmu aħna l-aħjar mod ta' kif jintużaw dawn it-teknoloġiji. Jiena nixtieq nammetti magħkom li provajt illi nieħu Eh, kors online. U ftit wara illi il-fat kontet nara illi ma konċet nġib mistoqsijiet kollha tajbi, tajt qalbi u waqqaftu dan il-kors. Ġifiri anke jien li għandi PhD waqqaft kors online. Aħna nafu l-istudenti minkejja il-fatt li forsi naħsbu li ħajkollhom talim aħjar online dan mhux dejjem ikun il-każ, iżda hemm ħafna riżorsi li pereżempju għandhom x'aqsu mal-lod mal-files auditivi kif ukoll eh, files ta' tipiħor li jista' jgħin. Issa il-materjal li aħna qegħdin nagħtu lill-istudent lill-talim lill-għalliema skużawni sabiex jgħalmu lill-istudenti. Aħna Għanna l-idea għek li natu access għal laptop jew iPad għall-istudenti kull-jum ħin kollu u l-sib huwa illi permezz ta' aċċess għal din it-teknoloġija naraw tip ġdid ta' talim. Per eżempju, l-istudenti morru online, ifittxu fuq ċertu suġġett, joħloqu xi tip ta' mm, proġett madwar dak is-suġġett partikolari, jinformaw lill pubbliku u jippubblikaw l-informazzjoni dwar dak li talmu u mbagħad naturalment naraw x'ħad kull reazzjoni dan mhux eh, din mux xi ħaġa ħad tiġi kull imkien iżda eh, naħsbu illi hemm possibilità. L-Ewropa fil-fatt hija eh, tiri waħda wara l-Amerika ta' isfel illi għandhom dawn il-numru ta' apparat aħna nafu illi fil-fatt dan ma jfissirx li jekk inti għandek dan l-apparat teknoloġiku inti qed tallem aħjar. Naturalment, dan jista' jkollok apparat u inti ma tużax. Bad hemm ċertu kwistjonijiet tal-iżvilupp ta' tfal illi jgħidu illi t-tfal mhux jibbenefikaw daqshekk billi jkollhom aċċess għal dawn l-apparat teknoloġiku daqsek f-istatju bikri ta' ħajjithom dan minħabba fi ħajkolhom jissakrifikaw eh, l-iżvilupp tagħhom, il biberiji tagħhom. Umbat hemm punt ieħor ta' ċittadinanza diġitali minħabba li aħna qegħdin ngħixu f'din id-dinja teknoloġika aħna ma nafux kif għandna nkunu responsabbli jew nużaw it-teknoloġija b'ċertu etika. Aħna mhux dejjem nkunu nafu x'tip ta' deċiżjonijiet għandna nieħdu li huma tajbin għal kulħadd dak li għandu x'jaqsam l-użu ta' tamir ta' teknoloġija, affarijiet li aħna nistgħu nużaw sabiex nalmu u najnu lill-għallima. Aħna nixtiequ li permezz ta' sistemi ta' data tal-computers aħna nkunu nistgħu nagħtu l-informazzjoni lill-għalliema ħalli jkunu jistgħu ineħħu dawn il nuqqasijiet ta' informazzjoni. Fit-teorija l ma' jkollhom iktar fil-fatt informazzjoni d dispożizzjoni tagħhom kun jistgħu jolmu aħjar. Jiena meta jiena kont nagħlem kont imur fil-kabinet sabek kun fittex informazzjoni fuq it-tfal. U hekk forsi sirt naf e, daqxajn ta' informazzjoni, issa għanna ħafna sistemi ta' data fuq il-computer illi jistgħu jienu naġbru informazzjoni fuq bosta suġġetti differenti kif ukoll informazzjoni fuq dawn l-affarijiet soċjali u emotivi li smajtu dwarhom iktar kmieni, ġifiri jekk it-tifel jew tifla jkun xi tħossu tajjeb jew ħażin l-iskola, etc. Jekk tpoġġi din informazzjoni kollha fil-kompjuter, inti jista' jkollok daqsxejn ta' feedback. Ġifieri Eh, l-għalima jkollhom idea ta' dak li l-istudenti ħajkollhom bżonn ix-xahar id-dieħel pereżempju jew il-ġimgħa d-dieħla u dak li jridu jagħmlu sabiex jiskuraw l-istudenti kollha qegħdin jagħmlu progress. Apparti minn hekk hemm ukoll ċertu problemi u metodi differenti ta' kif din l-informazzjoni qiegħda tintuża fl-istati membri differenti. Per eżempju, min qed jassumi responsabilità dan informazzjoni, it-tmexxija, l-appoġġ, il-viżjoni, kif ukoll l-aċċess għall l-interoperabilità ta' din is-sistema ta' data jekk ikun hemm pereżempju student illi imur jistudja fi skola oħra dak l-għalim jista' jkun li ħajkollu jerġa' jibda mill-bidunet Iżda li kieku il-sistema kienet iktar interoperabli, forsi l għallim il-ġdijt ikun jista jirreferi l-informazzjoni li kienet diġa miġbura mill-iskola ta' qabel. Issa, aħna rridu naraw l li ma kollom it-taħriġ li huwa meħtieġ, ikollhom il-ħin sabiex jużaw il-kompjuter jiġbu l-informazzjoni fuq it-tfal u naraw xi jaħdem favorihom u x'jaħdem kontrihom naraw eżattament dawn it-tip sistemi kif nistaw jintużaw il-benefiċċji tat-tfal. Hemm mistoqsija oħra. Dan kollu għandu x'jaqsam allura mal-teknoloġija. Irridu naħsbu aħna L-edukazzjoni għal xiex għanda s-servi dawn il-ħiliet soċjali u emotivi li kellimtkom dwarhom per eżempju, dawn ma importanti, issa jekk ikolkom idea ċara kif tkellimna dwar xan xtiqum l-edukazzjoni, dan iktar ikun faċli. Aħna tkellimna fuq it-teknoloġiji u anka fuq l-anijiet u issa ħan itkellem fuq ċertu affarijiet li naħseb li jistgħu jinuna niġbru daw il-punti ewlenin flimkien. Jien naħseb li minkejja teknoloġija l-iktar ħaġa importanti huma n-nies, nies huma l-iktar eh, affarijiet problematiċi, il-mod ta' kif aħna nistgħu nikkonvinċuhom ħalli jibdew jippruvaw jifmu jitalmu kif jużaw din it-teknoloġija. Sa tieni kwistjoni hija minħabba li aħna rajna illi qed jintużaw ħafna iktar mezzi ta' mir teknoloġiku fil-klassijiet tal-iskola hemm problema bl-interattività. In-nies qegħdin jaħsbu flimkien, qegħdin jesperimentaw bidejja ġodda minħabba li huwa permezz tal-interazzjoni soċjali li ħanistgħu nistgħu lil li xi ħaġa it-talim kollu jiddependi fuq relazzjonijiet. U t kwistjoni hija xandu jibqa' eżattament l-istess. Il-ħajja tiegħek insaqsikom jiena hija ħafna ħjar minn li kienet qabel l-email, il-fatt li għandek indirizz tal-email biddillek ħajtek għall-aħjar, jina naħseb illi hemm ċertu affarijiet li aħna rridu nindirizzaw u rridu nħdu sibhom, hemm ċertu affarijiet illi aħna nużaw fil-klassijiet tal-iskola illi forsi rridu naraw x'effett ikollhom fuq it-tfal. Fu fil-iżvilupp tal-bniedem ir-revoluzzjoni diġitali li għandna qudiemna llum hija biss parti minn din il-bidla li għaddejjem minna jiena ħeġġitkom sabiex komplu taħsbu fuq din eh, dawn l-idejat li sammakom illum għandi l-dettalji hawnhekk sabiex tkun tistgħu tikkontattjawni u anke il-profil tiegħi fuq Twitter jekk tixtiequ tkallmuni minn Twitter. Grazzi ħafna ta' dawn ir-riflessjoni kollha verament interessanti, jiena naħseb li issa nista' niftaħ il-possibilità illi konna mistoqsijiet min-naħa tal-kollegi, mbagħad nisimgħu eh, it-tweġibiet, mbagħad ngħaddu għal panel li jmiss li huwa daqsxejn ikbar. Ista' nixtieq nagħti daqsxejn ta' viżibilità l-ewwel qabel kollox priorità' minn dawk il-kellima illi wieġbu għal din il-mistoqsijiet. Fil-fat l-ewwel mistoqsija hija mill-Forum taż-Żgħażagħ Ewropew. U jiena nixtieq nitlob ż żewġ kellima sabiex ikkonsidraw dawn il-mistoqsijiet u jaraw Naturalment jekk forsi xtiqux iżidu l-mistoqsijiet l-oħrajn tal-membri ta' dan il-Parlament Ewropew jekk jixtiequx jirġbuhom kollha flimkien. Jina naħseb li għanna xi tlieta jew erba' mistoqsijiet min-naħa tal-forum. L-ewwel net il-mod kif aħna nistgħu ninkludu din it-teknoloġija fil-sistema edukattiva. Mistoqsija minn Ant Ramona Frike. Jekk tixtiequ tistgħu taqrawhom intom. ġifiri, jridu naraw kif din it-tip ta' informazzjoni tista' tiddaħħal f'approċċ iktar realistiku ħalli naraw u kol xtib ta' kompetenzi ħajkun hemm bżonn, pereżempju seta il-kompetenzi soċjali u l-aspetti soċjali tal-edukazzjoni u naraw kif nistgħu niġġeneraw ukoll din is-sensazzjoni ta' responsabilità anke permezz tat-teknoloġija. Ġifieri responsabilità soċjali kif tista' tkun trasmessa permezz tat-teknoloġija. Mbagħad kellna il-kwistjoni mistoqsija dwar digital divide bejn l-istudenti e kif eh, smajna aktar kmieni u kollu kien hemm mistoqsija speċifika hawnhekk propju fuq dan is-suġġett ġifieri din il-problema kif nistgħu nelbuha. Anke minħabba li nafu li hemm ċertu tfal illi jkunu u jikkompetu ma' sħabhom fil-klassi iżda x'tibta intervent aħna nistgħu nagħmlu mill-lat edukattiv u l-għallima x'jistgħu jagħmlu wkoll. Hemm mistoqsija oħra jew dak kien kollox. Naħseb li dak kien kollox. Tajjeb ma dawk kienu l-mistoqsijiet illi fil-fatt kienu mistoqsija mill-forum fuq dawn it-tlet aspetti importanti. Issa nixtieq illi nistieden lill kollegi sabiex jitkellmu, speċjalment dawk illi eh, jixtiequ jitkellmu. Sur Stornjevski. Grazzi ħafna, Signor President, nixtieq nkellem li żewġ kelliema tal-informazzjoni prezentawna. Iżda jien għandi ċertu mistoqsijiet li huma marbutin ma' tendenzi li kumentajna dwarhom. L-Ewropa mit-senilu kella ambizzjoni ewlenija, ġifiri li tfal kollha kellhom immorru l-iskola. Mbagħad il-pass illi kien imiss kien illi naraw illi it-tfal idumu jmorru l-iskola kemm jista' jkun żmien twil. Umbat aħna rajna illi il-pasta wara kien li konna tmexxija demokratika tal-iskejjel u issa fil-fatt għanna stabiliment ta' ċertu standards tal-edukazzjoni fl-Ewropa, iżda jkolli ngħid li jisna badna f'nassa. Nassa li qed tippermettilna biss li nifukaw fuq ftit mill-kwistjonijiet. Ma nafx jekk taqblu x'miegħi, jiena ħadna tal fatt li f'ħafna mill-kunsilli qed raw illi il-Kunsilli tal-Ġenituri wkoll qed immorru lil hinn mill-limiti. Ħafna li ma wkoll ma jistgħux ilaħqu mal-mod ta' kif qiegħda tinbidel it-teknoloġija, ġifieri għandhom bżonn ta' ħafna taħriġ teknoloġiku. Aparti minn hekk is-sistema Bologna kif ukoll proġetti oħrajn illi waslu għal standards fil-qasam edukattiv dan fisser illi memx wis differenzi bej skola waħra, istaħna nasbu illi l-iskel għandhom ikunu differenti, mux bis fl-Europa, iżda madwar id-dinja għandhom joffru il-talim ta' suġġetti differenti u approċ differenti ta' kif tist tista' tintuża teknoloġija talim ħaġa oħra li naħseb li importanti. Naturalment jiena nużah l-internet tal-għanijiet edukattivi iżda ta' kuljum insib żbalji fil-kontenut, et insib zbalji fl-ismijiet, fil-dati, fil-interpretazzjonijiet ta' l istorja l-ammont ta' dawn l iżbalji ifisser illi dawn huma zbalji li jistaw wieħed ikkupjhom. U naturalment jekk aħna naraw li l-internet huwa wieħed mill-odda aktar importanti tal-edukazzjoni hija xi ħaġa li tista' tħawwadna x'mhux dejjem hekk ikun. Naħseb li l-edukazzjoni qed tinqabad fin-nassa u 10% tal-kreattività li semmejtu intom. Jiena naħseb li din l-10% dan l-10% jista' jiżdied bħala numru, apparti minn hekk nixtieq ngħidilkom ukoll illi xifti toħra mill-istatistika li aħna irċivejna tinkwetana daqsxejn, jekk pereżempju naraw illi tfala din jilabu ħafna lob online u jekk dan qed iwassal għal ħafna iktar stress, nuqqas ta' kreattività, eċċetera, aħna rridu nindirizzaw din il-problema. L-analiżi li jintom għamiltu qegħdin iwasslu għal ċertu konklużjonijiet li aħna nistgħu nikkonsidraw aħna qegħdin nitkellmu fuq ċertu fenomeni edukattivi hawnhekk. Id-dokumenti tagħkom ukoll qegħdin għad-disponibilità ta' kulħadd online ħalli nkun jista' jkollna aċċess għalihom. Grazzi lill kollega li lill oħrajn li jitkelmu warajk iżda sabiex titkellmu fil-qosor minħabba li għandna ħames kelli moħra li jixtiequ jitkellmu. Grazzi. Nixtieq nibda' billi naqsam ma'kom ħsib. Kienem għaw min jaħseb fejn sejjer l-erf. L-erf li issa ħappostu eh, l-ewwel it-talim u mbagħad il-talim qed jieħu postu l-informazzjoni. hija ħaġa tajba li l-aċċess ikun iktar faċli għall-informazzjoni imma r-riskju Iwa li l-erf se jitlef il-sinifikat tiegħu. L-użu ta' l-IT fl-użu tal-IT irridu naraw li nibqaw nirrelataw ma' xuxin. Ġifiri, il relazzjoni bejn l-istudent u l-allim jekk aħna se nimminaw il-relazzjonijiet bejn in-nies u nispiċċaw f'dinja biss virtwali, din mhux id-dinja ta' veru. Jekk naslu għal dan l-istadju se jkollna ġenerazzjoni li tkun soffrit id-danni, li tkun imkisra it-teknoloġija ħaġa tajba rridu nżommu perspettiva tajba tagħha. Biex nirrispondi għas-Sur Durevski jiena jiddispjaċini li laqqas eh, li dan ma tax każ ir-rapport tiegħi dwar il-proċess ta' Bologna fejn jiena tkellim dwar kooperazzjoni fid-diversità ma jfissirx li ma nistawx nikkooperaw, mhux qed nitkellmu fuq eh, li ninaqdu. Grazzi. Sir Turk. Grazzi ħafna fil-qosor għan nitkellem jien. Ir-rwol ta' l-iskejjel fil-kompetenzi digitali mhux daqshekk qawwija kif naħsbu, iż-żar malaj jitalmu dawn il-kompetenzi diġa fil-familji jew mal-ħbib Imma tajjeb li niddiskutu dawn il-kwistjonijiet biex niddiskutuhom fil-fatt. Jiena niftakar fil-bidu tad-disajnijat id-dinja digitali kienet qed timra tikber u ridna li iż-żazax ikollhom kuntat b'teknoloġiji l-ġodda. Fl-10 snin ta' wara provajna li teknoloġija digitali nużawa tajjeb fil-ħajja privata tagħna fuq il-post tax-xogħol fl-iskejje. U issa f'dawn l għaxar snin qegħdin nibżaw mill-konsegwenzi ħażina tat-teknoloġija. Speċjalment l-effett li se jħallu fuq iż-żgħażagħ tagħna. Il-biża tagħna nafuha, nafu x'inhi. Il-biża hija li t-tfal jintilfulhom l-intelligenza u l-kompetenzi soċjali għax tant huma medija bid digitali li l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-nies Għalek Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hemm xi studju li jitratta din il-problema? u nirringrazzja il-żewġ mistidna tagħna għall-preżentazzjoni tagħhom. Issa il-Ġuli Bodne. Grazzi, il-żewġ prezentazzjonijiet verament li li fetwu li moħħi e, jina qabel sirt e, deputata u tal fil-politika jina kont namil dan ix-xogħol għalhekk li li anqalli xi ħaġa dak li smajt illum f'dan il-forum. Mod speċjali Sugat Mitra kien wieħed mill-allima tiegħi. Dan e, żviluppa l-idea tal-self-organized learning u f'ċirkostanzi diffiċli kif wieħed jista' jibni fuq l-erf diġitali. Li dan mhux bil-fors eh, jitratta dan it-tip ta' talim u t-tip kompjuter li inti tkun waħdek biss mal-kompjuter. U eh, aħna tħadimna wkoll ma' tfal żgħar ħafna eh, u rajna li l-ICT il-kulħadd jolqot u mhux biss huwa għat-tfal iktar intelligenti u għal dawk liktar li għandhom il-mezzi. Wieħed irid jaħseb għal xiex għanna bżon l-edukazzjoni, il talim l-edeqija hija li izza zaħtana tagħna ikunu kurjużi, li jkunu interessati biex fil-futur ikunu jistaw jipparteċipaw pala ċittadini. Jena naħseb eh, il-fatt li wieħed ikun jista' jitkellem b'lingwi differenti l-arts, id drama il-tisjir, il-forestrija, dawn huma kollha affarijiet li għandhom bżonn it-tfal, imma ma ninsawx li it-tfal ukoll sofrom mill-austerità ma jistgħux jitalmu jekk huma ma jifilħux jew fqar jew jekk m'għandhomx ħajja soċjali tajba, jekk huma f'ċirkostanzi tal-familja diffiċli, ħafna drabi imorru l-iskola ma ma jkunux jistgħu jitalmu u jieħdu vantaġġ mill mill-opportunit kollha li nistgħu tuhaw. Eh, skużawni, jekk nibda nitkellem fuq dan is-suġġett ma niqafx. L-għallima ta' tfal tiegħi kienet qalet darba li lan tagħha kien l-għanow li nitaħħa ikun it-tfal ikunu eh, sodisfatti ħinja għax bekk biss jistaw jitalmu tfal. U dawn ħafna drabi ikunu ħinja meta ma jkunux wara desk. U mux meta qed jagħmlu eżami, imma biss meta jkunu qegħdin jagħmlu xi ħaġa spontanja, meta jkunu qegħdin jilabu mhux jagħmlu xi eżami, għalhekk jiena ħasba dwar il-fat li ħafna pajjiżi edin fistat imorru lura għal żmien tar-renju ta' Victoria, ġifiri arkajiku qed nitkellem fuq il-pajjiżi fil-fatt li it-tfal verament jafsuhom, jafsuhom biss għal kwalifiki bleżamijiet u mhux biex jiffaċċjaw id-dinja tal-lum. Il-frameworks ta' kif jiġu assessjati it-tfal mhuwiex tajjeb. Grazzi. Ketrupel. Grazzi. Aħna smajna dwar l-izvilupp jeżina ta' digitali fl-iskejjel u jiena nixtieq nitkellem fuq il-kompetenzi tal-allima għax kif naf jien ħafna studenti li ikollhom problemi biex jitalmu dan ikun għax ma jħossux tajjeb fil-klassi Għalek, xinu ma rekwiziti għall allema illum? il allima jridu jkunu attrezzati blodda biex ikunu jistaw verament jaraw xandom bżon it-tfal li jkunu edin jgħalmu. Dan ikun approċ modern li l-allima jgħatu lajnuna, jgħatu il-support, l-appoċ u biex tkun għallim tajjeb trid timmanġi ħafna digital news tajjeb fuq dan kollu. X'taħseb ġifiri fuq il-kompetenzi il tal-allima? Grazzi ħafna, Helga. Luigi Morgano tal-axħar. Iva, grazzi l għennet nir-ingrazzja il-żewġ il żoċ mistiedna għal prezentazzjonijiet għanna ħafna dejat qed nqisu żewġ perspetti hemm dak jiġifieri tal-istudenti itwal għallima u nafu kif jiġifieri iż-żar jittalmu hemm diverġenza sħiħa tfal iżgħar kif qed jitalmu dawk li jmorru l-università bħalissa u l-ġenerazzjoni anki tagħna. Imma hemm modi differenti kif wieħed jitallem. Ma nistgħux inqisu li t-teknoloġija huwa l-uniku mod. <laughs> Ġifieri rridu noqogħdu attenti fis-sitwazzjoni tal-lum jina, naħseb li qegħdin xi kultant niġġieldu verament li nkollu kontra l-kurrent Jena jiddirli li huwa importanti dak li smajna dwar l-aspat soċo emotiv e, ġifiri u l-konsekwenzi mill-aspett tal-edukazzjoni digitali. Dawk li jgħidu li għaw min jgħid li issa memx lok li wieħed jitallem għax wieħed juża t-teknoloġija u jsib jafa' buttuna u jsib l-informazzjoni kollha li jrid Għalek, riflessjoni fuq l-iskola hija importantissima. Il-problema hija doppja kif wieħed juża b'mod didattiku t-teknoloġija u wkoll kif wieħed iqis l-aspett dwar il-kompetenzi li l-iskola bil-fors tittati i. Kif wieħed juża d-didattika biex irawwem l-istudenti biex ikomplu jasmu mod kritiku biex ikunu liberi ta' kif jaħsbu fuq l-affarijiet. Naħseb dawn huma aspetti importanti riskju ta' eh, omogenizzazzjoni jeżisti. Iż-żewġ perspettivi ovvjament huwa importanti imma nafu li żmien jafas u eh, tajjeb li nkomplu naħsbu fuqhom. Issa. Em, għandi żewġ affarijiet xnejt li Il-kas tal-Finlandja li huwa interessanti li inti, sinjura professur, tkellimtna fuqhom, juri li l-Finlandja investiment ħafna fuq il-żar, fuq il-sistemi edukattivi żar u anki riċerka il-riċerka tal-pedagogija u għalek joħorġu l-fatti xwieħed irid jevita xwieħed irid jippromovju ċifiri strateġija hija eh, waħda importanti għal pajjiżi oħra. U t-tieni eh, punti hija xaħġa li xejn kun naf ma nafx hekk veru. Imma veru li l-Finlandja li qed tgħid li eh, wieħed m'għandux jikteb għall istudenti ċifiri li l-istudenti jridu jużaw biss il-computers Eh, jiena forsi mhix informata tajjeb, forsi sejra żball. Imma x'taq tinkun naf għax naħseb li din daqsxejn estremità. Eh, il-kitba għandha x'taqsam ukoll ta' kif il-moħħ jaħdem. U l-professur nixtieq insaqsiħ li fil-riċerka tijak, eh, għamilti suġġerimenti għall-Europa. Inti tiġa tajtna ċertu indikazzjonijiet imma fuq l-investimenti u il-prioritajiet strateġiċi li inti tkellimtna fuqhom għax-xogħol tagħna. Nixtieq inkun naf x'inhu ma l-prioritajiet li tara fihom sabiex ittina din dawn l-idea tal-ina ġifieri. Grazzi. 5 minuti per risposta anke. Eh, ħames minuti jew inqas hekk joġbok, sinjura qegħdin niġru għara l-ħin passoltu. Kien hemm ħafna mistoqsijiet ma nafx kif se nistan nirribatti mela fuq il-kidba iva. Il-kidba klassika mhux nkomplu nalmuha fil-iskejjel tagħna imma fil-prezentazzjoni tiegħi jiena xtaqt nuri li l-edukazzjoni permezz ta' l-iskejje għandha x'taqsam ukoll mal-handicrafts, mal-mużika, mal-sports. Iġifiri, fil-rapport tiegħi ndaħħal il-riċerka tal-ħsieb tal-riflessjoni, iġifiri l-iżvilupp konjittiv. Ġifiri, mhux qegħdin immaqdru xi forma jew oħra ta' kif wieħed jitallem, Imma il-kunċett tagħna ta' teknoloġija isa eh, ftit antikwata isna naħsbu li l-teknoloġija da biss fil-kompjuter. Imma irrid ngħid li l-teknoloġija iġġorra mija kull fejn tmur jekk tmur fil-foresta jekk tmur timxi tkun fil-boot tijak, ġifiri, eh, ma rridux ninsaw l-artificial intelligence. Għalek irridu ninvestu flin l-utenti pedagogiki, pedagogiċi innovativi, ġifiri il-hybrid learning. Il kif nitalmu permezz tal-proġetti morru barra il-klassi b'mod informali, ġifiri kif indaħlu il- dak kollu li it-tali mhux formali fil-klassi, f'dak li huwa formali. X'qegħdin namlu issa? Jiena nallem fid-Dipartiment ta' Teacher Education l-studenti tiegħi eh, twildu fi 96 ġifiri eh, u mażar mit-tifla tiegħi stess u jħobbu dan il-mod kif qed jitalmu. Qed nitkellmu li kollox irid ikun blond friendly sabiex il-nisa li għandhom iktar minn 50 sena wkoll ikunu jistgħu jitalmu. Qed jiena qed nitkellem li jiena wkoll nitallem mill-istudenti tiegħi. Jiena l għallimhom l-erf huma jalmuni il-Twitter per eżempju, il-teknoloġiji ġiti ġifiri transgenerational dialogues, il-relazzjoni bej l-istudent u l għallim dejjem imur f'żewġ binarji. Qed nitkellmu fuq pedagoġiji ġodda, innovattivi, naħseb li ehm, ejjun tajjeb huma it-tfal. It-tfal li ntuhom ċertu qodot niżviluppaw l-affarijiet magħhom mal-istudenti tagħna. Dan kollu huwa interessanti ma fit-teacher education dan isir diġà. Id-dinja nafu li għandha ħafna żbalji, problemi li forsi nistgħu nikkumbattu, imma dawn is-sistemi kollha isibu isom postom ikunu self-correcting paxjenza. Jekk ikun hemm l-iżbolji, l-iżbalji social media malaj issibhom. Ġifieri qed insib li n-network intelligent huwa self-correcting ukoll. Isib it-triq it-tajba waħdu. Hemm insaqsa x'inhija id-dinja ta' veru. Atfal tfal ngħidilkom li din hija d dinja ta' veru, din id-dinja hybrid Grazzi, professor, ciao. Grazzi. Jiena smajt ħafna suġġetti kien hemm xi ħamsek niġborhom. L-ewwel net dwar l-investiment face se investi, jiena ninvesti fin-nies, fis-support staff, fis għax l-allim ma jistax jagħmel l-impossibbli Ovvjament, kollox jorbot ma' talim, ma' teknoloġija. Anki u koll naraw li tfal ma' jinfexxux xulxin meta ma tkunx prezenti magħhom l-allima. Qed nitkellmu fuq it-teknoloġija, ġifiri li wieħed jaħdem bil-kompjuter mhix ħaġa ħażina. Anki meta dawn ma jaħdmux għax fl-offiċċju hemm nies li jsowwu l-computers. Hemm bżonn ġifieri kollox kollox hemm bżonn fit-talim. It-tieni suġġett li smajt eh, huwa dwar il-konsekwenzi mhux mixtieqa ta' teknoloġija, ġifieri hekk wieħed jitallimx hekk hux qed nitilfu l-emotional skills għaw min jgħid li jekk inti eh, Eh, Tħu tfal u tpoġġihom f'kamp bejnietom mingħajr eh, noti mingħajr eh, dawn jafu jikkomunikaw aħjar. U veru li l-kidba hija importanti. U peress li nafu dawn l-affarijiet nistgħu nużaw it-teknoloġiji b'mod aħjar u nalmuhom b'mod aħjar. It-tielet suġġett li jiena smajt kien dwar it-tip ta' talim u l-interattività tal-talim rajna slide dwar iċ-ċittadinanza dwar kif dawn it-teknoloġi jistaw jgħinu biex inkunu ċittadini aħjar. Dawn il-proġett interattivi li wieħed jista' jagħmel permezz tal-iPad, tal-videos, tal-pubblikazzjoni, nistgħu pereżempju għom il-tfal dwar eh, problemi ta' homelessness, tal-problemi tal-saħħa mentali ġifiri nużaw dawn il-proġetti fuq affarijiet li jolqtu l-bniedem fil-ħamil ħaj u mux noqodu nistennew li wieħed jigradwa u jisib xogħol. U il raba suġġett li smajt kien eh, dwar l-izbalji online u l-fat li il-network, min network intelligence. Iva, naħseb li hija konsegwenza reali, imma waħda kulturali, għax ċertu kulturi mhix xi ħaġa ħażina li wieħed jagħmel kritika il ħattijħor imma f'pajjiż ieħor kritika bħal din mhix permessa Għalek, l-erf ta' kwalità huwa xaġa kulturali, xaħġa soċjali. Ħafna dra kif konna nifmu qabel li dan l-erf ta' kwalità kien biss isir minn mill-bniedem tal-Oċident. Imma um, dan il-network intelligence li joħroġ it-tajjeb fina anki nisimaw dawk li mandomx vuċi U l-aħħar suġġett li smajt huwa li it-tfal jitalmu t-teknoloġija waħedhom min qed jallimhom fil-fatt. Jien ngħidilkom li eh, dan huwa veru sa ċertu punt. Jiena mill-esperjenza ngħidilkom jiena naħdem ma' eh, żgħażagħ li għandhom 19-il sena u ħafna minnhom ma jafux jużaw ċertu teknoloġija u ma jitalmu l-affarijiet sempliċi imma kull kompetenza teknoloġika ma wix. Uma ma jamlux track changes jew jamlu spreadsheets fil-Microsoft eh, Word jew inkella fil- em, eh, programmi oħra jina nallem l-school leaders ħafna eh, eh, nallimom li inti l-boyfriend ma tibatlux il-ritratti kollha dan jista' jabbuża minnhom jibatom il-ħbib tiegħu meta jkunu ritratti ftit personali. Iġifieri hemm ħafna affarijiet li żgħażagħ ħadbaqlhom xi talmu. Grazzi. Thank you so much, grazie. Grazie ħafna, hemm bżonn inkomplu għaddejjin għax il-ħinat jafas. Nadi il-kelma minnu fih li l-kellim li jmiss imma jekk joġobkom minn se jitkellem u minn se jisaqsi hemm ukoll mistaqsiet oħrajn fuq il-screen għaddi l-kelma lill-Sinjura Arti Holla mill-ESOA. Hija segretarju ġenerali. Grazzi ħafna. 10 minuti jekk joġbok mhux iktar minn 10 minuti mela ta' epek Grazzi ħafna Sinjura Costa illi sidintna għawnek biex nindirizza l-Kumatat Parlamentari privileġġ kbir għalija. Kif inti jiena nirrappreżenta l-Ezoba, l-assoċjazzjoni li trappreżenta il-membri operaturi tas-satellita fl-Unjoni Ewropea kif oħrajn illi appoġġaw il-kumpaniji tal-ispazju u offru servizzi ta' komunikazzjoni fl-Unjoni Ewropea f'kull stat membru kif ukoll fil-bija tad-dinja. Nista' nimmaġna li ħafna nies fil- sala għedin saqsu kif fuq dibattitu konnessjoni tal-iska din nitkellmu fuq satellita u li jekk nixtieq nibda billi nitkellem fuq dan l-aspett. L-iktar ħaġa importanti tas satellita huwa l-fatt li jistgħu jikkonnettjaw lin-nies u ma jimpurtax fejn joqogħdu jistgħu joqogħdu fuq xi gżira jew fuq xi qoċata tal-montana jew f'xi wiet, żoni iżolati ħafna jew forsi fil-marshlands tal-Polonja. Satellita jista' jikkonnettjaw dawn in-nies u jiġbruhom online flimkien. Dak li għandek bżonn biex tagħmel hekk huwa biss installazzjoni ta' satellite dish u jkollok modem jekk tistaw tistallaw id-dix barra minn xi bini dar, ħanut, librerija, skola, sptar, anki f'nofs komunità fiċ-ċentru tar-raħal u bat kulħadd ikun konness uh, bil-Wi-Fi, hekk ikollok soluzzjoni high-tech uh, f'temp ta' xi ftit ġranet. Huwa eh, bl iva. Uh, Dan huwa eżempju Taljan, Sinjura Costa, li tista' tara fuq l-iskrin minn membru tan-netwerk tagħna. Dan huwa għal għal 25 euro kull xar. Din it-tip ta' offerta ta' konnettività għal zoni rurali jew kull eh, zona ta' suburbja hija disponibbli f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Qegħdin nitkellmu fuq internet ta' veloċità Eh, maċla ħafna permezz satellita mingħajr problemi. U l-Komissarju Cruz li ġakken tirrikonoxxiet l-użu tal-satellita fl-2013 u saqsitna biex naħdmu magħha biex nkunu nistaw nimplementaw eh, l-miri eh, tal-agenda digitali tagħha u għallek aħna ħdimna ħafna ma' Roberta Viola minn DG Connect biex n-implementaw strument, website Broadband, Broadband for All EU li aħna tajna bidu f'Ottubru 2013 mal-kollegi ta'kom. Jekk tiklikjaw fuq dan il-website u tiklikjaw fuq xi l-isem ta' Stat Membri tal-Unjoni Ewropea, issibu fil-lingwa ta'kom lista ta' distributuri li huma lesti konnettjaw l-utenti ikunu fejn ikunu l-broadband ta' permessa satellita. Meta niġu għall-Unjoni Ewropea tassew għandna kopertura 100% ta' broadband uħdimna fl-imkien biex naslu għal dal-lan u għana l-istrument ma' meta intu nġu għal konnettività tal-broadband għatfad għal xila kune nafu li 63% ta' tfal ta' disasti mandomx il-tammin digital u l-access għall-internet li għandhom bżon l-iskola. Nafu li minn 50 sa 80% tal-istudenti għatmużaw textbooks, lop, software, simulazzjonijiet digitali u waqt li għedin naħdmu u qed ngħixu f'sitwazzjoni fejn integrazzjoni tal-ICT fl-iskejjel priorità tal-gvernijiet ma wasalniex biex nilħu dan lan għax hemm skart enormi diġitali. Is-satellite broadband mhijiex xi ħaġa ġdida f'Jamanta, anki forsi nkom qed tisimgħuha għall-ewwel darba ma ilna magħna dawn l-aħħar snin u fil-Unjoni Ewropea għandna mijiet ta' eluf ta' utenti konnessi ma għandna u soluzzjonijiet iktar adattati għall-iskejl jeżistu. Sentikom żewġ eżempji minn Franza għax bħala esperjenza nsibu illi Franza bħala stat membru għandha ħafna esperjenza fl-użu tal-broadband permezz satellita u taraw eżempji kif huma kienu kreattivi u kollha huwa eżempju minn kompanija uh, eh, Viviol Ecol Connecte joffru sitt prodotti għal konnettività permezz tal-broadband. U eżempju dejjem minn min, uh, eh, Franza, kumpanija Nordnet Connect Ecol, minn dan l-eżempju naraw fuq il-lemin li hemm kaxxa żgħira fejn fuq il-lemin illi tatik xiħjir tal-għajnuna finanzjarja li tiġi mill-fondi strutturali reġjonali mill-Unjoni Ewropej jistgħu jappoġġaw dak tip ta' proġett. Dan huwa aspett importanti ħafna ħafna nies m'għandhomx l-informazzjoni tal-soluzzjoni imma laqqas jafu illi jistgħu ukoll ikollhom sussidju. U l ma talet kemm fuq xi digitali attwali nafu li qegħdin fera fejn il-prodotti jesistu fuq għol tip ta' tamir hemm ħafna potenzjal biex intejbu l-edukazzjoni tal-istudenti Ewropej tagħna u jekk nikkonsidraw lan l-użu nafu t-tfal anke t-tfal tiegħi stess qed jagħmlu riċerka fuq l-internet biex ikun jistgħu jagħmlu l-homework tagħhom qegħdin jagħmlu uploading tal-homework tagħhom fuq l-internet jippreparaw il-proġetti tagħhom bil-ħbieb kulħadd ġifieri daru, qed jaraw l-ebooks, qed jikkompetu wkoll fuq sites ta' athletics.com tfal minn xi parti oħra tad-dinja u għalhekk hija ħaġa sorprendenti x'nistgħu nagħmlu din it-teknoloġija u għalhekk għandna bżonn niżguraw ruħna illi dawn l-opportunità jkunu offruti lil tfal kollha anki dawk li qegħdin fil-żoni l-iktar rurali jew imbeda. U hawnhekk nitkellmu fuq il-benefiċċju tal-konnettività permezz satellita biex nkunu nistgħu nikkonnettjaw dawn il-luf ta' skej li m'għandhomx ESR, eh, eh, eh, m'għandhomx konnettività fi Franza nafu illi 17.000 skejjel l skola mandomx uh, eh, aċċess tal-internet u nafu illi aħjar mill-kelma jkunem l-immaġni l-istampa u nafu li l-skejjel jużaw iktar strumenti viżivi kif ukoll videos biex ikun jistgħu jalmu l-tfal. Dan it-tip ta' kontenut huwa uh, eh, mimli eh, kontenut ta' xandir li huwa tajb ħafna biex satelita tkun tista' titrasmettih. Hemm punt importanti ieħor ġifiri il-kurrikulum nazzjonali tal-iskejjer dan huwa tarif validu ħafna li wieħed ikun jafu minn qabel u jekk nipprovdu din l-informazzjoni għall internet service providers jistgħu joħolqu prodotti interessanti ħafna ma' murira tapposta għal kurrikulum tal-istat membru. Meta jkollna din it-tip ta' kreattività marbuta ma' teknoloġija diġitali, jkollna networks iktar effiċenti permezz wieħed ikun jista' jiddownloadja il-kontenut jaħsnu jkun disponibbli għal bosta studenti biex hekk ikollhom esperjenza edukattiva tkun waħda maġra u kreattiva ħafna nagħlaq nħallikom b'din l-ideja qatt mar eh, tqajtu ma xi tifel jew tifla illi mhuwiex milqut mill-ispazju mill-astronauti, aħna stajna ġifiri mux biss naslu sal għamar eh, e, anke tal-kometa u għalek imson indaħlu satellita dan il-proċess. Aħna settur high-tech imma aħna edin u kol norqtu il-ħajja ta' ħafna ħafna tfal. ġifiri qed ngħinu fin-Nepal, per eżempju, jew forsi qed narfukom fuq dak li qed jiġri wkoll fil-bqija tad-dinja jew forsi qed jippermettu li jkun hemm eh, telefonata permezz ta' l-Skype fost bosta studenti f'żoni rurali u hemm bżonn li dan ikun kullum kien fl-Unjoni Ewropea. U grazzi ħafna Sinjura Kosta l-istudentna l-Eżowa u l-Komunità ta' Satellita fl-Ewropa jibqaw impenjati biex jaħdmu mal-Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni Ewropea biex kull klassi tkun waħda diġitali. Grazzi. Grazzi ħafna diskors interessanti ħafna u eh, emozzjonali ħafna. Grazzi ħafna tal-impenn ta'kom. Il-fatt li diġà l-proġetti ta'kom qed jagħmlu ħafna biex itejbu il-ħajja tal-istudenti tagħna. Issa ngħaddi il-kelma lil Norbert Hübner li huwa id-dirett tur tal-Integrated and Telecomulated Applications ta' l Aġenzija Ewropea tal-Ispazju. Jekk jodba kandilek il-kemma, grazzi ħafna Sinjor President, għal nofsnar tajb li kulħadd, Sinjuri, jien qed nirrappreżenta il-Direttorat tal-Integrated and Telecommunicated Applications ta' l mod partikolari il-Departiment tal-Applikazzjoni. Ma nafx kemm tafu din l-Aġenzija, ma għandi ftit sals biex ngħidilkom illi les l-Aġenzija Ewropea ta' Spazju mhux biss qed titkellem fuq eh, teknoloġija wkoll fl-applikazzjoni tal-ispazju għandna 22 stat membru l-Ungerija u l-Estonja tieħdu eh, sieku eh, da' din is-sena fi frar u għandna wkoll il-Kanada wkoll bħala pajjiżi li jipparteċipa skont Tim ta' kooperazzjoni biċċa l-kbira tal-programmi tagħna huma ta' għażla jekk li stati membri deċidu huma jekk jixtuq jissieħbu l-appoġġ finanzjarju illi jagħtu għandna biss and integrated application għandhom saqsmu ma' sistema solari tagħna tal-ispazju kif fatt aħna qegħdin fid-direttorat tal-Telecom eh, and Integrated Applications. Il-budget huwa 4.4 biljun u 300 miljun għad-direttorat tagħna fuq l-applikazzjonijiet u kull sena 100% jew ftit inqas, iġifieri xi inqas minn 40 miljun u l-bqija huwa orjentat għal żvilupp tal-infrastruttura teknoloġija għandhom xaqsu mal-ispazju. Issa, eh, mur issa forsa l-applikazzjoni iktar konkreti qegħdin nittrattaw kif kont qed ngħid qabel l-iktar programmi ta' infrastruttura ġifila favur l-ambjent kif din taraw dawk eh, huma qegħdin tal-iżvilupp ta' telekomunikazzjoni permezz ta' tellita dawk huma l-ħodor u mbagħad il-blu huma orjentati lejn l-applikazzjonijiet għandhom x'aqsmu biss applikazzjonijiet tal-ispazju integrati u jobtu qassi per eżempju osservazzjoni tal-dinja, eh, eh, navigazzjoni, ecc. Il-lan tal-programm ta' huwa differenti mill dak li għamilna fl-modi mill-perspettiva teknoloġika nibdew bl-utenti, il-komunità, il komunita il komunità illi għandha bżonn servizz saħħari, u dak li huma servizzi li hemm bżonn biex inkunu nissodisfaw il-bżonnijiet tal-utenti ġifieri huwa suq imbuttat huwa approċċ imbuttat mill-missuq mis-settur tistgħu taraw hawnhekk li għandna xi ftit oqsma li nittrattaw l-edukazzjoni pereżempju wkoll huma bżonn li wieħed jgħid l-attivitajiet fil-qasam tal-edukazzjoni huma minoranza tal-attività tagħna. Jekk naraw issa il-konnettività fl-Ewropa fejn id-djar ukoll huma konnessi permezz ta' broadband fejn 2020 din taraw stampa ġenerali fejn nistennew li sal-2020 ikun hemm il-biċċa kbira tal-istati membri mhux se jkunu konnessi u id-djar forsi ma qas ikollhom aċċess għal konnettività jew forsi jkollhom però jiddeċidu illi ma jkollhomx konnettività bħal din. Jekk naraw ukoll l-informazzjoni mill-Komissjoni Ewropea illi għatem bżon ta' investiment u dan investiment huwa relatat għat teknoloġija eh, ġifiri eh, tal-art pal fiber optics u għalek mor partikolari fil-żoni remoti eh, u dawk rurali satellita huwa mezz faċli biex wieħed jiffaċilita l-komunikazzjoni tintaraw ukoll eżempji pereżempju l-Awstralja ukoll tirrikonoxxi dan il-fatt u għandha pjanijiet biex tkun tista' jkollha konnettività permezz ta' satellita. Fl-modi u dan ifisser mill-1998 kellna bosta proġetti. Xi wħud eh, kellhom suċċess, xi wħud forsi ftit inqas, qed nuri hawnhekk xi wħud minnhom u jekk kom interessati tistaraw il-proġetti fuq il-website tagħna mir-rapporti u koll jgħidulkom x'għamilna u d-dinja kollha l-implementazzjoni tal-applikazzjonijiet biex niprovdu mhux biss teknoloġija, ma teknoloġija il-kontenut u il-komunikazzjoni u l-implementazzjoni eh, f'tests ta' provi fost il-komunitajiet. Għandi żewġ eżempji u eh, eżempju għal skejjer ġi għadal proġett ġi implementat bil-konnettività fl-Ingilterra, fil renju Unit, il-kontenut kummerċali għadu validu, imma issa il-kontenut ħadu l postu l-fiber optics terrestri u l is-satellita kien l-istrument pionier għall-implementazzjoni ta' tip ta' strumenti u saġi warrab. Umbat, soluzzjoni oħra, eżempju, ieħor video għal distance learning dan kien suġġett interessanti ħafna x'fi bidu l-idea kienet għax qegħdin nitkellmu fuq fattur uman, illi tobba jkunu interessati illi jitalmu fil-kliniks eh, tagħhom biex aġornaw ruħhom imma l-business case kien falliment għax l-element uman ġi ignorat u t-tobba preferow konferenzi fejn hemm interazzjoni fost in-nies u mhux iqogħdu bil-qeda fl-uffiċċju tagħhom iqogħdu jitalmu fil-għaxija waqt li jistaw imorru fil-konferenzi, jatpateċipaw f'xi konferenza u jintaqaw man nies mal kollegi. Issa xi eżempji mill-passat reċenti, per eżempju fl-Afrika tal- ehm, ta' nofsinar u għawnek d ideja kienet biex nital biex nalmu l ma kif jistaw tejbu l-ħiliet tagħhom u l-komunikazzjoni li ġiet implementata ċirtu zata mux biss mill-allima biex jgħalmu ma' kol fil-klassi biex jikollom eh, aċċess għall-internet u biex jużaw din it-tip ta' eh, pjattaforma per eżempju cyber cafes wara l-offsinar wara l-iskola. L-aħħar slide hawnhekk qed titratta pjattaformi elettroniċi ġodda illi jgħalmu l-istudenti kif jistgħu jitraduċu l-idejat tagħhom f'kontenut multimedja fejn l-allima u l-istudenti huma stess joħolqu l-kontenut. Issa xi eh, ritratti tistgħu taraw ukoll hawnhekk kif qalet ukoll il-kelima ta' qabli hija proċess huwa sempliċi però mhix xi ħaġa maġika, però għamilniha wkoll fis-South Africa qegħdin nuraw hawnhekk 400 dollaru għal terminal satellita u 100 dollaru għal kull skola għal kull xar għall aċċess fuq l-internet kif ukoll servizzi oħrajn l-relatati. Għalhekk dan juri koll illi kifat qabel din ħajja ta' kuljum tagħna teżisti tista' tiġi implementata faċilment dak li hemm bżonn li nagħmlu huwa li jkun hemm ħruġ ta' appalt u mbagħad ikun hemm l-offerti mill-operaturi differenti u mis-service providers u mbagħad ikun jista' jiġi implementat jiena wkoll kotajta hawnhekk il-link fejn koll li ikolkom aċċess li iktar informazzjoni. Issa biex nagħmel taqsira ta' dak li għad sissa nasseb la dubju ta' xejn is-satkom jista' iservi dawn il-żoni rurali imma u koll fejn ikun hemm il-fiber optic dan ikun iktar faċli li wieħed jimplementaħu serviħu għalhekk dak li hemm bżonn, speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni, bżon li wieħed jara l-spisa tira parti teknoloġika, il-parti iktar diffiċli hija li noħolqu kontenut effettiv naġġornaħ dejjem, naqsmuh, nifirxuh u nikonvinċu lil kulħadd u nużawh. Mbagħad hemm sensila ta' azzjonijiet biex din it-teknoloġija tiġi mdaħla fil-ħajja ta' kuljum tal-komunitajiet rurali u dan huwa l-fattur uman. U rajna qabel mhux noqgħod nirrepeti ruħi, ma rajna dal aħħar ħames snin għandna ħafna teknoloġija miex teknoloġija li hija l-problema hemm l-ispejjeż relatati u t-tip ta' ta' servizz hemm ħafna eżempji, ħafna operaturi U mbagħad nistgħu nitkellmu wkoll fuq il-kontenut edukazzjonali effettiv għandna mill-proġetti tagħna ċaqliq mill-sistema lineari tat-talim tradizzjonali lejn sistema fejn ikun hemm il-kontenut multimedja mamul direttament ma' daw kollha li huma involut fil-proċess ġifieri l-għalliema u l-istudenti. Issa user acceptance hawnhekk nitkellmu fuq il-kelma ta' teknoloġija kif ukoll l-lat uman u għalhekk aħna ħsib rajna fil-proġetti fil-programmi li għamilna biex nafaċilitaw din ir-rabta hemm bżonn ta' titjib sostanzjali biex ikun hemm din il-konnessjoni bejn it-teknoloġija u l-utent u noħolqu sens ta' sidja ta' tal-utenti fost fil-komunitajiet, dawn komunitajiet rurali. Mbagħad naraw ħanajdu għek eh, daw kolla li huma part partijiet interessanti biex implementaw servizzi bħal dawn dak li għamilna ġifir fuq skala zaħira f'żoni eh, differenti ġifir mux biex nitkellmu hawnhekk fuq l-allima imma fuq l-appoġġ tekniku eh, dawk li jipprovdu l-kontenut u l-organizzazzjonijiet tat-talim tal-edukazzjoni fl-aħħar mill-aħħar donaturi u dawk li finanzjaw il-proġetti. U dan huwa l-aħħar slide, stampa ġenerali ta' xejriet għal-futur, tiġrija għal-internet uh, eh, ġifiri bi prezz eh, baħx naraw għamnek l-ideja illi fil-futur ġejjien ikunem eh, luf ta' satelliti f'kostellazzjoni fl-ispazju biex niprovdu l-internet l kulħadd. U miex evoluzzjoni ma dina rivoluzzjoni u sissa imson naraw li ma se jkunu l-konsekwenzi mill-perspettiva ta' sviluppi teknoloġiċi kif ukoll mill-perspettiva ta' dak li se nagħmlu b'din il-konnettività li se jkollna. Eġifieri 20 30 terabit għal kull sekonda għal 10 darbit ferm iktar milli għanna issa teknoloġija evolutiva illi diġa tkun minn sa 5 drabi iktar milli għanna li darba ħaġa inkredibbli. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Thank you. Grazie. Eh, Grazzi ħafna. Inti prezentajtilna idejat interessanti ħafna u naħseb illi dan is-suġġett u stat li nistennew li jieħu postu il-professur Giovanni Biondi huma punti ta' interess kbir. Jiena niftakar illi xi għaxar snin ilu l-Indja kien beda dan is-satellita e- edukattiva ħalli vera ikun hemm noqqas ta' din id-digital gap u dan kien strument verament importanti. Issa nistgħu ngħaddu sabiex nisimgħu lis sur Giovanni, il-professur Giovanni Biondi. Tajjeb, l tajba tajba il nippreżentalkom fil-qosor European School Net u anke nipprova nwieġeb eh, xi ftit il-mistoqsijiet illi tresqulna. L-European School oriġinat xi 20 sena ilu bħala inizjattiva tal-Ministri tal-Edukazzjoni. Dan huwa network li jiġbor fl-imkien 30 ministeri tal-edukazzjoni differenti nixtieq nisaqfu dan il-punt minħabba li l-proġetti kollha fil-fatt jinvolvu l-iskejjel tal-pajjiżi differenti tal-ministeri li huma involuti f'dan il-network u n-numri jitkellmu weħidhom. Per eżempju, aħna bħalissa qegħdin insegwu ġemella ċilli qiegħed eh, jiġbor ħafna firmatari fl-Ewropa u manka l-istess ħaġa nista' ngħidha xjenza sigurta sigurtà fuq l-internet u dan l-aħħar ukoll nedejna proġett ta' organizzazzjoni tal-laboratorju fil-klassi tal-iskola ħalli naraw eżattament kif naħsbu aħna li tista' tkun il-klassi fil-ġejjieni, kif tista' tinbidel il-klassi permezz tal-teknoloġija u aħna qegħdin nippruvaw ukoll nagħtu appoġġ lil għalima minħabba li xi ħames snin ilu l-Kungress Amerikan kien għamel kumitat bi Partizan ħalli jara jekk l-internet tistax tibdel l-iskola u t-tweġiba kienet iva. Iżda il-mistoqsija hija jekk l-iskejjer kienux kapaċi f'pożizzjoni jistgħu jisfruttaw dawn l-opportunitajiet jew inkella jekk humiex kienux ħajopponu jew inkella kienux ħajdumu fil-mod ta' kif huma Eh, jistgħu jużaw dawn il-tamir teknoloġiku. Jena nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa oħra aħna dal-għodu illum anzi tkellimna fuq teknoloġija pal-li kieku eh, teknoloġija hija biss l-internet. Iżda jiena nixtieq nfakkarkom illi l-iskola mimlija teknoloġija il- kidba hija teknoloġija il-bajru nużaw sabiex nikbu biha wkoll il-pinna Iżda dawn maffarijiet li tant ilhom magħna li qasadna diskrudu naħsbu fuqhom bħala teknoloġiji som saru parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Bħalli kieku aħna minħabba li aħna ġejjin minn ġenerazzjoni li aħna immigranti ta' immigranti diġitali, digital immigrants. Nridu niftakru li għall-istudenti tagħna u għat-tfal tagħna il-kompjuter huwa ħabib, hekk kif għalina l-ktieb kien ħabib. Iżda ħan nitkellem iktar fuq skunet, is-suġġett ewlieni li aħna għandna l-qalbna huwa dan. Jiġifieri illi il-fatt li aħna qegħdin nibdlu il-mudell tal-iskola. L-iskola dak li huwa tanġibli u l-iskejjel jistgħu jużaw teknoloġija sabiex jaraw illi verament kun xi ħaġa sirja. Is-seklu li għadda fis-sistemi gbar l-importanti ta' talim kellhom il-problema tal-littarizmu, eh, tal-massa. Illum il-ġurnata din il-problema ma diċ emmek minħabba li dis-soċjetà diċ teżisti u allura aħna soċjetà li nifukaw iktar fuq it-talim, soċjetà illi fiha din nipruvaw allura norganizzaw it-talim u dan ifisser illi rridu nbidlu l-iskejjel tagħna, nbidlu l-istrumenti, rridu naraw li l-istrumenti jkunu fil-qalba tal-fatt tal-proċess tat-talim tagħhom stess u dan huwa possibbli issa grazzi għal possibiltajiet diġitali, per eżempju. Meta naħsbu fuq l-internet, ja naħsbu fuq Wikipedia u l-fatt li hemm ħafna studenti li jmorru jieħdu l-informazzjoni fuq l-internet. Irridu naħsbu wkoll li d-dinja diġitali qiegħda toffri f'laboratorji virtwali qiegħda toffri possibilità illi jkun hemm verifika dak il-ħin stess tal tal-ipotezi jew l-sib li wieħed ikollu aħna nafu illi fil-fatt jekk nippruvaw nitlu f'ċella partikolari jekk qed nitkellmu fuq ċella rridu nidħlu isna fija, jekk pereżempju qed nitkellmu fuq is-sistema solari fl-iskejjel, aħna nistgħu mmorru fuq l-internet u mill-ewwel nagħmlu lezzjoni iktar interattiva, rridu nippermettu lit-tfal biex ikunu parti ewlenija li jkollhom iktar kontroll fuq il-proċess tat tagħlim tagħhom ħalli bekk jesperjenzaw ħajjithom aħjar minħabba li huma eh, protagonisti ewlenin kif eh, jesperjenzaw eh, ukoll il-ħajja id-dar huma pereżempju fil-kmamar tas-sodda tagħhom ikunu qegħdin jagħmlu lista ta' diski li toġobhom u mhux qegħdin li joġbuhom u mhux qegħdin jazlu listi diġà magħmula pereżempju huma parti minn din l-għażla dak illi qegħdin jagħmlu aħna huwa illi nappoġġaw din il-bidla bidla illi qiegħda tippreżenta rivoluzzjoni tal-mudelli tal-iskola u dan qiegħed isir permezz ta' talim permezz tal-parteċipazzjoni tal-, -tal headmistresses u tal-headmasters u l-mexxija tal-iskejjel. Edin naraw li nħedġu l-parteċipazzjoni tal-iskejjel, implementazzjoni ta' proġetti Ewropej li għalina u ma' strument ħalli bekk nkunu nistaw nimplementaw ċertu inizjattivi illi aħna qed inserħu ħafna fuq dawn l-inizjattivi mela waħda mill l-ewwel inizjattivi hija li noħolqu akademja fuq il-livell Ewropew. Minħabba li jekk huwa veru li l-investiment fit-teknoloġija għandu jibda l-investiment fil-bnedmin naħseb li dinja xi ħaġa li għal kulħadd hija ta' importanza ewlenija. Allura l-iktar ħaġa importanti li rridu nagħmlu huwa li noħolqu akademja Ewropea illi għandha x'taqsam mal-fatt li qed jinbidel il-mudell ta' talim ħalibek aħna nkunu nistgħu naraw illi niżviluppaw network illi jista' jippermettilna li konna struttura kontinwa għall-għallima. Minħabba li aħna nafu illi huwa importanti ħafna illi nagħtu dan it-talim lil dan taħriġ lill għallima minħabba li f'dan iż-żmien ta' bidliet kbar qegħdin ipoġġu lill għallima f'sitwazzjoni diffiċli allura importanti li noħolqu fuq il-livell Ewropew din l-akkademja ħalli bekk aħna noħorġu viżjoni Ewropea għal din il-bidla li nkunu għaddejjin minna l-iskejjel. Issa dwar dan it-tieni spett nixtieq insemmi xi ftit ċifri minħabba li aħna ħloqna ċertu moks ukoll u kienem ħafna għallima illi kien kidbu iktar minn 3150 fil-fat. F'dak li eh, il-mok dwar ix-xenarji tal-ġejjini tal-klassi, per eżempju, Sfortunatament dawn il-korsijiet xtaqna nofruhom biss bl-Ingliż, iżda aħna xtaqna illi wieħed ikun jista' jipprovdi dawn il-lingwu dawn il-korsijiet anke b'lingwi oħrajn. Inkella din tista' tkun ta' restrizzjoni kbira. Ħaġa oħra li naħsbu li importanti ħafna hija li naħna noħolqu librerija diġitali fuq il-livell Ewropew ħalli permezz din librerija aħna nkun nistgħu nagħmlu skombju tal-materjal għal lima ħna għanna kurrikulum fl-iskejjel tagħna li naturalment ikun stipulat minħabba minnaħa tal-sistemi tal-iskola differenti. Jekk inħarsu aħna lejn per eżempju iċ-ċelluli jew kella fuq ċertu suġġetti oħrajn, jista' jkun hemm ċertu materjal minnaħat tal-għallima l-oħrajn minħabba li kullħat jallimhom dawn is-suġġetti allura importanti nixbdu informazzjoni kollha għalli bekk inżidu ma' din is-sistema. Apparti minn hekk jiena naħseb illi hawnhekk qegħdin noħolqu sistema ta' appoġġ l iskejjer iż-żgħar dawk l-iskejjer li grazzi għat-teknoloġija biss jistgħu jibqaw reġgħu jew naħsbu fuq l-iskejja li qegħdin fil-gżejjer iż-żar, iskejja li qegħdin fil gżejjer iż żar iskejja li qegħdin fil per pereżempju li huma jistgħu biss jirnexxielhom ikollhom rabta ma' nista ta' barra permezz tal ta' dawn it-tamir diġitali. Aħna nafu li meta e, fil-fatt ikun hemm numru zaħir konċentrat, dan jista' iwassal għal ċertu konsegwenzi negattiv importanti li kunem dawn ir-rabtiet. Importanti illi l-iskejjel bejnietom kun jistgħu jaqsmu modelli ta' sostenibilità u grazzi teknoloġija ġdida jkunu jistgħu jkomplu għaddejjin bħala skejjel komplu jiżviluppaw. Naħseb li dawn huma it-tlet proposti u l li aħna din proponu aħna mexxin f'din id-direzzjoni kif nistgħu minnaħa ta' l-organizzazzjoni tagħna u flimkien mal-Kummissjoni. Ringrazzjakom. Naħseb li din hija komunikazzjoni importanti ħafna u importanti li jkun hemm network intergovernattiv illi qiegħed jinkludi 30 pajjiż differenti. Naħseb li din l-idea tal-library digitali hija xi ħaġa importanti ħafna, importanti li naraw ukoll x'tip ta' alternattivi aħna għandna fil-kuntest tal- proposti li nistgħu nipproponu għal iktar appoġġ finanzjarju mill-budget tas-sena d-dieħla. Nixtieq li nitlobkom għal daqsxejn iktar. Paċenzja nisimgħu issa mistoqsijiet minna ħatar kollegi. Iva, grazzi, ma tantx tfadlilna ħafna ħin u diġà ntqal ħafna mill-affarijiet l-iktar importanti jiena jgħatawek hawnhekk bil-qeda flimkien ma' Roberto Viola din mhijiex konċidenza. minħabba li intom sidintumna it-tnejn li aħna. Aħna qegħdin hawnhekk minħabba li jekk kif rajna ma tistax tħares lejn l-impatt tat-teknoloġija fuq l-edukazzjoni mingħajr ma tħares lejn il-konnettività pereżempju u l-mod siwi ta' kif aħna nistgħu nużaw it-teknoloġija u apparti minn hekk naħseb illi huwa permezz tal- ħidma fuq iż-żewġ aspetti li aħna nistgħu naraw li jkollna verament impatt ħan foka daqsxej fuq l-aspett pedagogiku ta' teknoloġija. Jiena naħseb li l-ħaġa li għandna nżommu f'moħħna hija il-veloċità bija li bija qegħdin jinbidlu l-affarijiet. Aħna niftakru illi meta beda Facebook kien għadu xi ħaġa ma kienx jaf biha ħafna nies u issa f'daqqa waħda il-Facebook għandu 1.3 biljun ruħ li jużaw. Waħna nafu kemm huwa diffiċli aħna jkollna bidla maġla fis-sistema edukattiva u naħseb li tippressjonani ħafna meta nisma il-mod kif tkellmu l-kellima, speċjalment meta niftakar dak li ntqal mill-Finlandja, li kulħadd ikkonkludi li fl-aħħar mill-aħħar aħna l-iktar importanti huma n-nies. Ġifieri importanti li nagħtu lill-allima l għodda li għandhom bżonn ħalli jużaw b'mod innovattiv u b'mod siwi l-odda tal-ICT. Ġifieri jridu nifukaw fuq il-mod ta' kif nistgħu ngħinu lill-allima. Ħaġa oħra li naħseb li ma semmitx sissa iżda naħseb li huwa punt importanti ħafna jekk aħna nixtiequ li jkun hemm bidla fil-edukazzjoni fit-teknoloġija hija li dak li qiegħed jinbidel minħabba teknoloġija iżda mhux biss huwa it-tarif il-mod ta' kif aħna qegħdin natalmu. Jekk aħna nħarsu lejn it tallim dan mhuwiex biss għabbażi ta' distribuzzjoni ta' informazzjoni, aħna din nitkellmu biss eh, ukoll anzi fuq il networks fuq il-kooperazzjoni. Ta' ħaġa importanti huwa illi nqisu l-kooperazzjoni ta' bejn networks komplessi ħafna ta' bejn nies istituzzjonijiet li qegħdin jgħixu f'ċertu inċertezza. L-universitajiet speċjalment ikunu jistgħu jaraw x'tib ta' bidla jistgħu jintroduċi minħabba li jekk ikun hemm xi ħaġa l-universitajiet mhumiex huma interdisciplinari jistgħu jaħdmu f'kull tip ta' ambjent, ġifiri ktar ħaġa importanti fuq livell Ewropew hija li aħna nintroduċu sistema sistemi edukattivi moderni fl-aġenda ta' tkabbir u x-xogħol għalhekk dan huwa punt importanti ħafna u jekk jiena nixtieq nagħmel appell sinċir li dan il-kumitat u għalli aħna nippermettu li l-edukazzjoni tkun tista' semma leħina fil ġejjini ta' l-Unjoni Ewropea, nkella nkunu mitlufa żgur. U dan m'għandu xejn jaqsam mal-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha jew għandi xikolla setat regolatorji fil-qasam tal-edukazzjoni. Jien naħseb li dan huwa punt importanti ħafna jekk aħna nixtiequ li l-istituzzjonijiet edukattivi bħal setturi oħrajn jistgħu jibbenefikaw minn potenzjal li joffri t teknoloġija hekk f'dan l-linji jridu naħsbu. Issa, ejja naħsbu fuq l-edukaturi, fuq l-allima. Mela, l-allima jgħidu bitċar dak li huma għandhom bżonn. L-għalima għandhom bżonn, żewġ affarijiet għandhom bżonn iktar għajnuna u appoġġ ħalli jkun jistgħu jagħmlu jalmu l-ICT u iktar appoġġ ħalli jgħinu l-itfal bid dizibalta U aħna nafu wkoll il-mod ta' kif it-tfal qegħdin jaraw il-ħidma tagħhom. 80% tal-għallima jagħtu valur kbir għall professjoni tagħhom iżda 20% biss jaħsbu illi s-soċjetà tagħhom mhix qed tagħti valur lill-professjoni tagħhom, lix-xogħol tagħhom, jiena naħseb illi L-iktar ħaġa importanti hija li aħna niżguraw li l-allima mhux qed iħossuhom weħidhom u li ma jġorrux fuq spallejhom weħidhom il-pis kollu ta' dawn il-bidliet, ġifieri jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna għal l-Aġenda tal-Innovazzjoni għal ġejjini, ħalli naraw li aħna nappoġġaw il-professjonijiet ta' talim. Mela L-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel għandna numru ta' eh, riżorsi għanna l-rizors tal-Erasmus. U dan mhux qiegħed, dan mhuwiex proġett biss li qed hemmhekk għal mobilta tal-istudenti, iżda l-Erasmus għandu potenzjal kbir għal bidla sistemika speċjalment jekk aħna ħanużaw dan l-istrument ħalli nappoġġaw il-sistemi edukattivi. Dan huwa potenzjal tal-Erasmus u aħna Preparajna l-Erasmus u ħejjejna fl-imkien mal-Istati Membri ħalli nkunu nistgħu inserħu wkoll fuq eh, l-Erasmus ħalli nsolvu dawn il-problemi. Issa fil l-Erasmus għandek numru ta' istituzzjonijiet. Id-direttur tal-Iskola Ewropea għadu kemm semma l-ġemellaġġ, hawnhekk għandna proġett online fejn għandna 1300 għallima li huma attivi. Iżda dawn jirrappreżentaw 40% tal-iskejjel dan uħat mill lodda l-iktar importanti li aħna għanna nużaw, nużaw iktar, ħalli naraw li fil-fat teknoloġija ħajkun strument għat-talim. Erasmus Plus fil-fat ħa jistabilixi dan il-network, għanti din li għam sejjaħ gateway tal-edukazzjoni fl-iskejjel u dan huwa l-mod ta' kif aħna beħsibna nużaw dak li għanna fit-teknoloġija illum ħalli nkunu nistgħu nalmu aħjar. Nittama li l-Parlament ħajkun jista' jappoġġana fil-promozzjoni tal-School Innovation Gateway ħalli bekk konna strument iktar b'saħħtu. Issa parti minn hekk nixtieq insemmi wkoll il-fatt illi għandna ċertu problemi wkoll dwar l-innovazzjoni fl-edukazzjoni. L-innovazzjoni hija kelma li tintuża ħafna l-lum il-ġurnata, zaq l-innovazzjoni għaw wkoll fl-edukazzjoni. Ħaġa oħra li semmejt iktar kmieni dwar l-kooperazzjoni u x-xogħol interdisciplinari. Din ħajkun l-aħħar ħaġa ħanejt irridu naraw li l-iskej l-università u l-istudenti ħajbenefikaw mit teknoloġija. Rridu niskuraw l-istudenti u dak li għedin jiprattikaw kollom iktar ħilet tal-ICT. Irridu nizguraw ukoll illi nipromovu l-IT u l-edukazzjoni, mhux biss l-STEM, id-disciplini STEM. Grazzi għal l-innovazzjoni, aħna ma rridux ikonna biss studenti kompetenti f'qasam partikolari, f'departiment partikolari, iżda kull imkien nasab illi dan jista' jagħmel verament differenza fil-mod tat-talim dan huwa għodda fih innifsu. U naħseb illi Roberto jista' jkompli u jgħidilkom iktar. Grazie. Grazie ħafna, grazzi. Eh, direttur, jiena napprezza li l-sfida tagħna ukoll fil-Istrateġija Ewropea l-innovazzjoni eh, fl-edukazzjoni għandha tkun ewleni fil-ċentru ta' kollox. Il-professur Roberto Viola, grazzi ħafna, Sinjura President, onorevoli membri Connect u onorat li parteċipa f'dan il-workshop. Dan juri il-progress fil-kooperazzjoni bej l-istituzzjonijiet fuq dan is-suġġett tant importanti u il-kollega eh, Xavier diġa tkellem dwar il-qofol tal-problema u jiena li li ħallili l-affarijiet inqas forsi intelligenti, inqas interessanti. Jiena ma jimportax li jiena l-minoranza eh, u nitkellem fuq dawn l-affarijiet. Joħroċ li it-teknoloġija biss mezz u hekk għandu jkun, hekk għandu għandha tibqa, it-tibdil fl-iskola għandu jiġi mill-proċess ta' kif nitalmu u mhux biss mit-teknoloġija. Imma timmaġinaw skola mingħajr eh, ilma jew dawl, timmaġinaw dawl affarijiet għalhekk skola mingħajr internet hija skola mingħajr dawl jew ilma. Għalhekk aħna rridu li kull klassi fl-Ewropa ikolla ċessa l-internet. Peress li di din hija parti importanti, din hija ħaġa importanti biex iħossuhom parti minn dinja li qed tibdiddel. Bil-fors irid isirek l-infrastruttura hija importanti ovvjament xed nitkellmu fuq biċċa odda wara kollox. Imma hija ħaġa importanti l-internet. Skola immaġinawa minar internet kun isa minar dawli u ilma. Għalek aħna ma diġi ejak naħdmu sabiex l-linji ta' politika u risorsi tagħna nużawhom biex nilħqu dan lan. Lan li tant huwa importanti fil-komunikazzjoni tagħna fil-isfond tal-edukazzjoni għax ħoloq dibattitu importanti. Minn dan id-dibattitu joħorġu eh, eh, numru ta' miżuri, waħda minnhom hija li kull klassi għandha jkollha aċċess għall-internet aħna bdejna bl-iskejjel tal-ICT u sen komplu aħna ovvjament kom informati dwar il-progress. Konnettività għandha żewġ aspetti aħna irridu li l-iskejjel li benefikaw mill-teknoloġija broadband l-aħjar li jistaw. Ġifiri l-aħjar teknoloġija għandhom ikollhom aċċessa liha. permezz tal-fiber optic u anki tal-ultra sabiex dawn ikollhom iċ-ċansir kollha sabiex ikunu ikollhom aċċess tal-interattività f'kull minn kull mezz fil kif diġa semmejna. U għalhekk huwa importanti li kull skola jkollha l-aċċessibilità u l-konnessjoni, ġifiri kif smajna mid-direttur tal-European School Net, huwa importanti li skejl kollha jkollhom kannessjoni l-istess. Ġifieri iż-żar kif ukoll u l-kbar, il-kbar li skejl l-kbar li jinsabu fil-bliet. Aħna Diġi Connect nimxu bl-istess idea, jiġifieri konnettività ta' l-iskejjel rridu li kollha l-aħjar konnessjoni imma rridu li kull skola ikollha il-konnessjoni Aħna nixtiequ li nkomplu naħdmu ma' l ezoa u l-imsieħba l-oħra li jixtiequ siħbu maħna sabiex il-konnessjoni għall-iskejjel verament issir xi ħaġa eh, possibbli jista' jkun fil-bidu bħala proġett pilota imma mbagħad issir verament sistema li taħdem. Dwar il-proġett pilota aħna Aħna rridu nejnuwa bil-mezzi li għandna fidejna, imma fuq l-operat hemm il-fondi strutturali li jistgħu jintużaw mill-istati membri u l-aħħar fond dak, dak tal-investiment eh, ukoll jista' jintuża biex kun hemm konnessjoni kullimkien. U konnessjoni li tkun ukoll ta' waħda ta' min jorbot fuqha tkun stabbli il-konnessjoni hija l pass importanti. Umbat hemm l-innovazzjoni fil-klassi. kol aspett importanti illum edin nitkelmu li l-allima għanna nejnuhom dawn irtu kollom l-aħjar possibiltajiet pjattaformi biex verament jipruvaw kull tip ta' talim. F'dan l-aħħar ħames snin Digi Connect permezz tal-programmi tal-Kommissjoni investa mi 185 miljon ta' euros fil-riċerka u innovazzjoni fit-talim permezz tal-ICT. Fl-aħħar sejħatana, tagħna ħan eh, natu 52 miljon ta' euros għal Better Human Learning. Għet nitkelmu fuq ħafna mezzi ta' teknoloġija ġifri kif wieħed juża il-virtual reality, il-gaming, eh, kif wieħed juża l-artificial intelligence biex verament it-talim imur l-aħjar. Biex wieħed verament ikun jista' jippenetra l-iskola ta' għada. Hemm bżonn li nippruvaw aħna nikkupjaw il realtà sabiex verament nifmu kif jaħdem kif taħdem is-sistema ta' kif wieħed jitallem bis-sistema konjettiva u kole. biex verament tkun esperjenza sabiex il-bniedem jista' jitallem. Ija huwa proġett li nispera li permezz tal iskejjen u il-programmi tal-Unjoni dwar riċerka u innovazzjoni verament kun nistgħu nimxu l-qudiem. Dak li rridu namlu ukoll huwa li jkollna student digitali, ġifiri student li jkollu konnessjoni ma' kull servizz, servizz tal-pajjiż fejn jkun qed iżur jew qiegħed. U possibiltajiet ta' servizzi oħra. Hemm ir-regolament ta' dan l-aħħar, li ġie adottat dan l-aħħar, il-regolament tal-firma elettronika, li regolament li ġie adottat is-sena l-ora mill-istituzzjonijiet, l-istudenti li jużaw din li identity. Għaliex le? Mela, fuq il-digital skills, il-kompetenzi digitali, dawn iridu jkunu parti minn kull parti tal-program tal-iskejjel. Imma u għet irid isemmi mod speċjali li li kompetenzi speċifiċi biex wieħed jistudja l-ICT fid-dinja tal-ICT hemm miljun post tax-xogħol fil-ICT li huma għadhom battala fl-Ewropa. Araw il-paradoss meta wieħed iqis kemm hawn żgħażagħ qiegħda fl-Ewropa. Iġifiri, kompetenzi digitalija hija issa urġenti fl-Ewropa. Hemm bżonn li żgħażagħ u anki dawk li huma iktar kbar li verament inħajruhom biex jidħlu jaħdmu fid-dinja ta' digitali biex ukoll ikunu nistgħu neqrdu l-qatt. Mela, konnettività, il-teknoloġija u il-kompetenzi dawn it-tlet aspetti se nkomplu naħdmu fuqhom diġi qiegħed flimkien ma' diġi oħra. Aħna verament nixtiequ nuru l-appoċ tagħna l-Parlament fix-xogħol kollu li għandu u f'dan ir-rigward. Fil-xhur li ġejjin din l-aġenda nistgħu mill-kliem immorru għal fatti, fatti konkreti naħseb li laqa tal-lum nistaw nerġa' nirrepetuha u niffukaw fuq ċertu temi iktar konkreti, temi li verament irridu naħdmu fuqhom. Grazzi, grazzi ħafna. Jiena qed nara jiena qed nieħu bis-serjetà dawn l-edejat bejn iż-żewġ eh, diġi, ġifiri l-innovazzjoni u l-edukazzjoni il-fat li nistaw insegu dawn id-direzzjonijiet il-kollettività, l-istrateġija tal-2020 u kol titkellem fuq dawn l-affarijiet, ġifri li l-iskejl koll għandhom bżon il-konnessjonijiet. L-iskejjel ta' għada qed insalmulu lill-professur Bjondi għax sejħallina u il- Eh, dan l-suġġett tal-kompetenzi kif nafu kemm huma importanti. Di e-identity eh, u eh, diciamo e-card come l'ho chiamata anche io. O l'e-card tal-istudenti Ewropej. Dawn huma f'koll affarijiet proposti veru importanti. Jista' ikollhom verament fejn jiżviluppaw. Issa. Fil-qosor nisimgħu il-kollegi jien veru li dan il-workshop huwa pass importanti ħafna anke jekk qegħdin lejliet l-istrateġija diġitali tal-Kummissjoni mill-Kummissarju Navraċi fuq l-Edukazzjoni li se joħor se jagħmel dawn l-istqarijiet, ġi qegħdin fi żmien sabiħ għall-kultura edukazzjoni u diġitali u aħna se nkomplu nagħmlu l-mutana biex ngħinu. Petra Kamerevet. Herzlichen Dank. Grazzi ħafna Silvia, grazzi ħafna wkoll lill-kelliem għandi mistoqsija għasira naħseb l-ewwel mistoqsija tiegħi li sur Viola minnaħat tal-Kummissjoni aħna mhux biss qed nitkellmu fuq il-konnettività ġifieri kwistjoni tekniċi, hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-kontenut ta' l-edukazzjoni u ta' t talim għallura kwestjoni ta' rizorsi miftuħa edukattivi, open education resources, u l-mistoqsija konkreta tiegħi. Xinu ma l-kondizzjonijiet legali u inti x'tib ta' evalwazzjoni għamilt tagħhom? ħalli jinfetħu dawn l-OERs. Hemm ċertu xkil legali taħseb illi ħajxeklu dawn l-OERs u hemm bżonn ta' xi allura xi bidliet. Jiena naħseb illi issa fid-diskussjoni tal-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u tal-copyright aħna dritt tal-awtur ġifieri jridu naraw f'dan il-qasam aħna x'tip ta' limitazzjonijiet u restrizzjonijiet nixtiequ nimplementaw. implementaw ħalli bekk naraw li t-talim fl-dinja digitali, fl-era digitali, tkun aċċessibbli u kulħadd ikun jista juża. U fil-fatt aħna rridu naraw noqogħdu attenti li t-tfal, pereżempju jkunu qed jużaw teknoloġija ma jinsabux fi problemi legali, jkunu diġà resqin iktar li l-ħabsek jużawhom ħażin, rridu jiena nixtieq fuq dan li xkil fuq rizorsi. <clears throat> Brevemente, eh, e mi pare che questa secondo, seconda parte del nostro incontro molto positiva. Eh, Jena naħseb li għanna żewġ aspetti hawnhekk sabiex nużaw il-potenzjal, il eh, il-professur Biondi verament il-korriferiment għat teknoloġija eh, għandu raġun jitkellem fuq għax veru hemm l-aspetti digitali imma rridu jena naraw li nejnu il-professjoni tal lema mux għet nitkellmu fuq xie pajis per partikolari, nafu li l-universitajt u kol jinteressom dan il-sujġet imma. Il-fat li wieħed jiddeċidi li ma jissirx għall-lema juri li jisom eh, jisu l-professjoni mux rikonoxuta da' stant. Smajna mot eh, effettiv li l-allima dawk li għedin jaħdmu bħalissa iridu jalmu b'dan il-mod imma jisu memx għalfin u rikonoxximent. Nafu li fl-iskejjel passoltu dejjem ikun hemm min jidħol min joħroġ. nies li jridu jieħdu din il-professjoni jridu ngħinuhom. Issa, ħankun ftit provokattiv. Biex nimplementaw dan kollu, ovvjament, ġifiri fl-isfond tal-ftejimiet ma l-istati membri, din il-kwistjoni marridux inqisuha biss bħala xi infiq biss, imma bħala investiment, mhux spejjeż biss forsi qed inkun wisq dirett imma rridu nagħmlu xi ħaġa hekk jew l-Ewropa tittamel dawn l-affarijiet mod dirett, jiġifieri toħroġ ukoll ċerti aspetti fit-trattat għax inkella noqdu nuru kemm aħna għandna rida tajba imma qatt ma se ngħaddu mill-kliem għal fatti. Hemm il-kwistjoni ta' x'miżuri irridu nieħdu kif qalet Petra, dan huwa pakkett ġdid pakket iħor tal-Kommissjoni għalhekk iridu verament naraw li nindirizzaw ċertu kwistjonijiet issa u mhux noqogħdu nipposponhom l-affarijiet. X'inqajma aufgreifen. Hemm żewġ punti li nixtieq eh, nitkellem dwarhom. Naħseb li hemm fil-fatt qalet li hemm dawn il-proċeduri dwar il-liċenzji nistaw niskuraw li fil-ġejjieni wieħed ukoll b'mod professjonali jista' jkollna dan il-kontenut li jkun protett bid-drittijiet tal-awtur ħalli dan isir b'mod professjonali u kol kif nistgħu nigarantixxu li dan ħajsir fil-ġejjini ħalli naraw li kunem dawn d-informazzjoni kollha jkun hemm gruppi għad dispożizzjoni ta' kulħadd tista' fl-istess ħin nipproteġu l-drittijiet tal-awtur. Issa nixtieq ukoll nitkellem fuq il-kontenut tat-talim. Jiena naħseb li għadna kemm smajna li l-internet li jgħat jintuża sabiex l-istudenti jkollhom aċċess għall-informazzjoni iżda l-kwalità tal-informazzjoni mhux dejjem tkun ikkonsidrata naħseb li fil-qasam edukattiv huwa importanti illi aħna nqisu daw il-konsiderazzjonijiet u naraw li jaqbel kollox mal-kurrikulum. U jiena naħseb ukoll li Din xaġa importanti, allura nishtin saqsi kif nistaw nigarantixxu dan kollu, parti minn hekk l-investimenti fin-networks. Aħna smajna bosta kellima illi semmew sistemi ta' satellita, il-broadband per eżempju. Għandkom idea ta' kif aħna nistgħu nikkombinaw dawn il-metodi teknoloġiċi kollha flimkien u l-mod ta' kif aħna nistgħu naraw li fl-iskejjel ikun hemm aċċess garantit għal din it-tip ta' informazzjoni u għall-internet għandkom xi um, idejat xi pjanijiet diġà diġa' għandkom xi idea konkreta ħalli forsi timplementaw f'dan il-qasam. Grazie. Grazie, ura darajla. Grazie, issa. Nissimaw għal-risposti fil-qosor. U nissimaw il-mistednin il, il mistednin tagħna iċifiri fidejkom, min jixtieq jirribatti? Nisimgħu minn eh, Dottor Viola. Grazzi, Signora President, forsi nista nipprova nirrispondi dwar dawn il-kwestjoniet dwar l-open education u l-copyright material. Jiena ma nixtieqx nħassar il-festi ta' eh, kollega fuq l-istrateġija digitali li se tiġi pubblikata nhar l-erba' u ngħidilkom xfija, ġifieri, imma qegħdin ħafna nistudja dawn il-kwistjonijiet meta aħna eh, ntqajna ma eh, l-imsieħba tagħna dawk mill-qasam tal-edukazzjoni għalunna li hemm bżonn iċaraw l-eċezzjonijiet fej hemm lokom u naraw ukoll li nipproteġu il-materjal edukattiv li huwa servizz tal-kumpanniji privati li tant jaħdmu fl-Ewropa u tant jaħdmu tajjeb ukoll fuq il-livell dinji. X'frim iż-żewġ interessi u sfortunatament mhux dejjem dawn jiltaqgħu ġifir il-komunità eh, tal-edukazzjoni tixtieq tkun eh, tara li jkun hemm l-affarijiet iktar ċari qed nitkellmu fuq id-dritt tal-awtur, il-copyright. Għax ħafna drabi hemm għalliema li jkunu qed jiksru l-liġi mingħajr ma jafu. Hemm bżonn li jkun hemm qafas ċar eh, meta jkun hemm eċċezzjonijiet. Imma fl-istess ħin irridu nkomplu ngħinu sabiex ikun hemm materjal ta' kwalità għolja li jiġi publikat irridu eh, naru kif se nibilinċja ban dawn iż-żewġ jew tliet interessi imma l-Kummissjoni se tistudja dawn il-kwistjonijiet u jiena nistenna li meta tiġi ppreżentata l-proposta il-Parlament ukoll se jsegwija. Aħna nejnukom ovvjament u nilqaw kull parteċipazzjoni li tixtiequ u naħa tagħna. Mela, kemtejn fuq l-infrastruttura jiena naħseb li l naturalità ta' teknoloġija hija l-aspett ta' kif wieħed jiżviluppa l-konnettività imma l-fiber optic mhux mhux aċċessibbli kullimkien jekk per eżempju inti għandek eh, netwerk kbir eh, ta' skejjel għaw min juża satellita jew fiber optic, imma ovvjament għandhom il-cloud virtual platform bejnietom u bħal protokoll tal-internet li imur minn ħafna networks differenti l-iktar importanti u għalan il-konnettività. Kif wieħed jasal għalija? wieħed irid jara xaqbillu. Grazzi. fil-qosor fuq il-kwistjoni diffiċli tal-flus. Meta wieħed jgħid li jonfoq fil-qasam tal-edukazzjoni dan mhuwiex infi imma investiment jekk wieħed jara riżultati il il-Danimarka, il u nqablu ma, ma Pisa u naraw eżattament ġifi jiġifieri riżultati. Kif smajna, irridu naraw x'jaħdem verament fil-edukazzjoni, l-innovazzjoni fl-edukazzjoni u kif wieħed jonfoq u jagħmel sens fl-edukazzjoni. Ovvjament il- policy making eh, eh, tal-prova hija importanti ma mhux dejjem eh, namluha. Jena naħseb li il-komunità tal-edukazzjoni trid tagħmel ukoll l-isforzi tagħha. Inti ma tistax inti dejjem tieħu dak li trid l-infiq irid irrit ikun eh, tajjeb imma meta wieħed dejjem jirrifjuta li ma jaċċettax li jkun hemm l-assessments ta' kif qed jintnefqu l-flus ma jistax ikun. Isom irridu hoblaw tredda daw kif jaqbel lilhom biss. Iġifiri, hemm ħafna oqsma ta' fej l-investiment jagħmel sens ħafna pajjiżi ukoll u għalhekk huwa importanti li eh, l-edukazzjoni dejjem għandha tibqa' l-qofol tal-istrateġija tal-tkabbir u xogħol. U rridu wkoll nirrikonoxxu l-fatt li l-problemi tal-edukazzjoni ma nsalvuhomx bil-flus. L-aħħar kumment minn kedan kollu li jett tajjeb li nqisu eh, l-edukazzjoni b'dan il-mod imma ma ninsawx dak li qed naraw fid-dinja minn l awstralja sa l-Istati Uniti, l-Messiku, ċina, l-Afrika tal-Isfer jonfqu ħafna iktar fl-edukazzjoni pala medja tal-GDP meta mqabbel ma' kull pajjiż tal-Ewropa. Iġifieri, rridu nqisu aħna naraw jekk eh, qegħdix ninvestu bizzejiet fl-edukazzjoni anki ġifieri l-edukazzjoni se tagħmel għal-ġejjini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi direttur. Grazzi ħafna lid diretturi jekk jogħġbok, Ivan, kollega oħra tixtieq titkellem. Iva, jiena ukoll nixtieq eh, fil qosar ħafna indirizza dan il-punt fuq l-infrastruttura mis Senjura Verħajen Naħseb illi waħda mraġuniet għaliex l-Ewropa għandha tanġid hija diversità tagħha u dan mill-perspettiva ġeografika wkoll hemm eh, hemm żoni faċli li wieħed jikkonnettja magħhom u oħrajn ferm le. U għalhekk it-neutralità teknoloġika ma tridx tkun xkiel għal konnettività u għal soluzzjoni dejjema u dik tajba biex nilħu eh, dawk in-nies li ma jistgħux jiġu eh, forsi konnessi b'xi mod ieħor. Nista' nagħlaq hawnhekk l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom ilkoll. Kienet eh, wara nofsinhar ta' sew tajba, stimolanti u nixtieq ngħid illi din id-diskussjoni waslet f'waqta waqt li qegħdin nitkellmu fuq id-diskussjoni qed niddiskutu strateġija tal-Kummissjoni u nistgħu wkoll definixxu aħjar prioritajiet strateġiċi għal dawk li mal politiki fil-qassam tal-edukazzjoni u tal-innovazzjoni. Aħna impenjati wkoll attualment fil-Parlament, fil-Kumitat, fuq rapporti importanti fuq ċerti aspetti li huma marbutin ma' xulxin u ma' din l-isfida u l-iktar u iktar għax naħseb għandna responsabilità kbira ħafna biex imbagħad nagħtu segwitu li pjan ta' investiment min-naħa tal-Kummissjoni. Jina apprezzajt ħafna dawk li juraw irrida li kooperaw, iż jiġifieri żewġ DGs u nirringazzakom il-koll għal-idejat tagħkom għat-talbiet tagħkom għal provokazzjoni pozittiva u kol kelli ma' Eh, tal-ewwel kif ukoll minn dawk kollha li ħadu l-kelma naħseb la dubju ta' xejn illi fimna tliet affarijiet illi t-teknoloġija mhijiex per se ħanajdu hekk intervent preċiż jew f'waqtu jew bidla tal-istrateġija tal-edukazzjoni imma jiddependi ħafna mill-investiment fir risorsi umani mill-għallima ġifiri u għalhekk naħseb li l-esperjenzi speċjalment tal-Akademija tal-European School Net u oħrajn. Iġi l-esperienzi kollha li kellna ta' dawn is-snin kollha raw illi waqt li nżommu l-autonomija u sussidjarità ta' sistemi ta' edukazzjoni nistgħu nagħtu kontribut kbir fuq il-ħiliet il-kompetenzi tal-allima, b'eżempju nitkellem nista' forsi fuq il-pjattaforma kif għadna u fuq l-innovazzjoni anke fl-organizzazzjoni tal-ambjent tal-iskejjer kif ukoll is-suġġett importanti tal-konnettività. Pereżempju, dottor Viola tkellem ukoll fuq wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea u għalhekk żgur dan jitlob impenju preċiżi minn ħatana u jien apprezzajt ħafna l-interess tagħkom. Hemm aspett ieħor imbagħad il-fatt li nirrikonoxxu li hemm bżonn ta' investiment b'saħħtu Franz eh, għax għazmone kellu bżonn jgħid il-kwalità tal-investimenti ma anki l-kwantità wkoll li forsi hemm nuqqas ukoll f'ċerti stati membri u għalhekk naħseb illi hemm bżonn li waslu messaġġ illi ninvestu mhux biss fi skejjer u fl-edukazzjoni ma r-rwol tal-allima ntuhom l-istrumenti f'idejhom biex hekk ħafna jkunu jistgħu forsi jsiru għallima Jina rajt fil-rapport tal-professur Lorca li tkelmet fil-bidu illi fil-Milandja l-investiment b'saħħtu li kienem fil-taħriġ l-aġġornament ta' l-allima mhux biss kien aħjar għall-allima li deġa kienu għet jarmu. Imma kien hemm pozittiva biex dak li jkun forsi isir għallim fil-futur. U għalhekk din tagħmel parti minn din il-perspettiva, għalhekk ma sibli importanti wkoll illi ikonna iktar possibilità minn naħa tal-Komissjoni Ewropea biex jismaw iktar l-istudenti, l-ċittadini Ewropej biex apprezzaw iktar dak li qal dottor eh, Viola fuq xi tip ta' karta identità tal-istudenti elettronika biex hekk ikun hemm mhux biss il-mobilità u taħriġ ma l-aċċess ukoll strumenti li jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess u innaqsu dan l-skart soċjali ġifier l-opportunitajiet forsi l-studenti stess. mbagħad nagħlaq billi ngħid kien hemm suġġett ukoll eh, delikat jitkellmu fuq il-kollegi fuq l-open sources għall-edukazzjoni dan huwa Eh, suġġett delikat ħafna fil-komitat kien hemm ukoll dibattitu kumpless nistajt nixtieq ngħid ħaġa biss. l-esperjenza interessanti ħafna jiena naf ħafna pajjiżi pereżempju. L-edituri kollha Talja reċentement waslu biex jiftemu biex joffru libreriji diġitali għall-iskejjer. Iġifieri b'qafas li ġie definit fuq livell nazzjonali ma ftehim il-partit kollha interessati u għalhekk naħseb illi hemm bżonn nisqu fuq ċerti aspetti jkun hemm iktar aċċess imma wkoll naraw li huma l-esiġenzi. Per esempio l-awturi kif ukoll is-suq għax din hija industrija wara kollox kulturali dik tal-editorija u kif qal il-professur Biondi minn dawn il-prodotti digitali maħluqa milla li ma l istudenti stess li huma ħaġa oħra, offerta oħra, li forsi wkoll jista' jkun mod ieħor biex l-spazju edukattiv digitali si spazju komuni ta' parteċipazzjoni u naraw li mumma l-prodotti li għalli ma tagħmlu referenza. Ringrazzakom il-koll din kienet diskussjoni interessanti u utli għalina u nittama għalikom se nintaqaw nintaqgħu wkoll fuq dawn is-suġġetti fil-futur u qabel ma nala il-Komitat tixtieq tajt illi se niposponi tliet punti tal-aġenda li bisna fil-bidu għax ridna nagħtu mal-ewwel il-kelma lil kellima u l-ewwel net jekk nadattaw l-aġenda fuq dawn it tlet punti normal tal-proċedura tagħna formali u mbagħad il-minuti approvati wkoll u t-tielet ħaġa kienet Najt illi sessibu fid dokumenti ta'kom rapport fuq il-żjara reċenti ta' sa' Albrasin fi Spanja ta' Marzu. speċina ħafna daw kienu il-lator formali li bil-fors kelli nalaq bihom. Aħna nkomplu issa bil-laqa tal-koordinaturi hawnhekk in kamera u għalhekk min ma jagħmilx parti minn din il-laqa jkolli ħalli s-sala. Grazzi ħafna li la tajba lil kulħadd.